favore prendiamo posizione. Jek jġobkom postkom. Nilqalkom il-koll eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi. Huwa onur kbira lija u pjaċir kbir sabiex nilqakom hawnhekk għat dibattitu interparlamentari dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni. Ja l-ewwel darba fil-50 sena ta' storja tal-politika agrikola komuni li l-membri parlamentari għandhom rwol importanti ħafna fit-tfassil tal-ġejjin ta' din il-politika. Il-Parlament Ewropew illum il-ġurnata huwa koleġislatur f'dak li għandu x'jaqsam politika agrikola u jgħat fuq l-istess livell bħal kunsill. Il-Trattat ta' Lisbona ta' ħafna responsabilta anka lill-Parlamenti Nazzjonali. U dan nistaw nisu bħala tin darba li qegħdin niltaqgħu fuq ir-riforma tal-PAK li qegħdin organizzaw matul din is-sena. Din hija opportunità importanti ħafna li aħna naqsmu l-opinjonijiet tagħna u l-esperjenzi tagħna dwar agrikoltura iktar moderna u dan kollu jista' jkontribwixxi sabiex niffaċilitaw u nagħmlu iktar demokratika din il-politika tal-agrikoltura komuni huwa propju f'dan il-kontest li jiena verament nixtieq ningrazzja lill parlamenti Nazzjonali għal kontribuzzjonijiet illi batulna dwar dan is-suġġett. Jiena nixtieq nfakkarkom ukoll illi aħna riċevejna kontribuzzjonijiet kemm bil-miktub u opinjonijiet kważi minn kull parlament u assembleja leġislattiva nazzjonali. U apparti minn hekk fil-pakket tad dokumenti tagħkom tistgħu ssibu brochure dwar l-situazzjoni l-state of play tal-Parlamenti Nazzjonali fuq il-politika agrikola komuni. Eżis kollegi, il-politika agrikola komuni l-lum il-ġrata tħabba twitċa ma sfidi li għatmarajna bħalom li t-influenzaw il-ħajja tagħna l-koll. Is-sigurta tal-provista alimentari din qed terġa' tidher fuq l-aġenda tagħna. U minħabba l-fatt li l-prezzijiet dejjem qegħdin jinbidlu u l-bidla tal-klima dejjem qiegħda taġġel iktar iż-żieda tal-popolazzjoni aħna rridu naraw iktar minn qatt qabel li l-livelli ta' produttività tagħna huma biżejjed għal kulħadd. Minnaħa l-oħra l-pressjoni fuq ir-riżorsi naturali tagħna qatt ma kienet daqshekk b'saħħitha bħallum. Għal din raġuni huwa importanti li jkollna politika agrikola komuni li aktar sostenibbli u tirrispetta aktar l-ambjent. Ma nistgħux ukoll ninsew il-ħtieġa li aħna nipproduċu prodotti tajbin għas-saħħa u ta' kwalità tajba. Importanti li nkomplu nsostnu wkoll l-iżvilupp rurali u li jkollna żvilupp bilanċat fit-territorju Ewropew. U l-aħħar ħaġa żda żgur mhux l-inqas l-agrikolturi Ewropej irridu jkunu kapaċi li jimplementaw regoli sempliċi u li mhumiex daqshekk burokratiċi ħalli aħna jkollna iktar kompetittività meta inqablu rwieħna ma' pajjiżi kbar li jesportaw ħafna prodotti fuq livell dinji. Ġifieri aħna nixtiequ pakk li tkun iktar flessibbli, li tkun iktar faċli sabiex nimplementawha u li tqis ukoll l-ikbar problemi li għandna bħalissa fil-qasam agrikolu. Nixtieq, eżis kollegi, illi dibattitu tal-lum ħajkun siwi ħalli aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-pass li jmiss il ħalli nsibu tweġiba għall mistoqsijiet komuni tagħna ġifieri b'soluzzjonijiet għall problemi l-kbar li għandna bħalissa. Kif tafu l-Parlament Ewropew diġà beda x-xogħol tiegħu dwar din ir-riforma fis-snin li għaddew. Fis-sena 2010 aħna fil-fatt adottajna l-ewwel rapport fuq il-ġejjini tal-pak wara s sen 2013 u f'dan ir-rapport aħna identifikajna l-prioritajiet tal-Parlament f'dak li għandu xaqsam ir-riforma tal-PAK u li nsibu ukoll fil-rapport ta' George Lyon li nsellimlu wkoll. Fis-sena 2011 aħna dottajna t-tieni rapport li fih kellna tweġiba formali għal komunikazzjoni li ħarġet mill-Kummissjoni Ewropea fis-sena 2010 dwar PAK illi kien rapport tas Sur Albert Dess illi wkoll nsellimlu jatawek fostna u wara l kummissjoni ppubblikat il-proposta leġislattiva dwar ir-riforma f'Ottubru tas-sena 2011 u l-Parlament Ewropew innomina il-rapporters għal kull suġġett kien hemm numru ta' avvenimenti pubbliċi li kienu organizzati dan il-Parlament Ewropew bilan li aħna niddiskutu proposta tal-Kummissjoni Ewropea. U organizzajna wkoll udjenza pubblika mal-Kummissarju Ċolos, li huwa Kummissarju Eh, u kellha laqgħu wkoll mal-organizzazzjoni non governattivi, konferenza wkoll mal-esperti, professuri u bosta workshops oħra li fihom kien hemm esperti dwar ir-riforma. U aħna issa u koll din organizzaw din il-laqa mal-membri nazzjonali u l-Kumitati ta' Agrikoli tal-Parlamenti Nazzjonali. Is-sena li għaddiet, ir-rapporti li ħarġu fuq ir-raba proposti leġislattivi kienu prezentati wkoll li kumitat tal-Agrikoltura l-US Manuel Capol Santos ukoll li huwa rapporter dwar din dwar l svilup rurali, l appoċa l-iżvilupp rurali għandna l-Michel Danten ukoll li qed fuq il naħa tax-xelluk tiegħi u għandna Sur Giovanni Lavija li huwa responsabbli għal-rapport bil-finanzjament ġestjoni u kontroll tal-pakk. Fil-fat dawn ir-rapporti tistgħu u ukoll fil-pakket ta' dokumenti tagħkom kif tafu dawn huma rapporti importanti ħafna li fihom ħafna kontenut illi qegħdin jipprevedu li ħajkunem hemm mijiet ta' emendi għal proposta li ħarġa minn tal-Kummissjoni. Kif tafu l-preżentazzjoni ta' dawn ir-rapporti waslet għal dibattitu animat ħafna fil-Stati Membri tagħna u anke fil-Parlament Ewropew. Għad raġuni din nistennew li nirċievu wkoll suġġerimenti ta' bosta suġġerimenti emendi U uh, mhux biss il-Kummissjoni ta' il-Kumitat tal-Agrikoltura, iżda anke l-Kumitati l-oħrajn tal-Parlament Ewropew ma' involuti f'din id-diskussjoni il-Kumitat tal-Ambjent, il-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali, il-Kumitat tal-Iżvilupp, il-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju, daw kollhom ma involuti f'din id-diskussjoni. Ġifieri serħu raskom illi dawn il-suġġetti kollha ħajkunu analizzati sew qabel mal parlament Ewropew jieħu pożizzjoni. U dwar dan is-suġġett jiena nixtieq nagħmilha ċara lilkom ilkoll li la l-Parlament Ewropew laqas il-Kumitat Eh, agrikolu ma jista' jadotta l-pożizzjoni ħarija qabel ma jintlaħaq ftehim fuq il-qafas multjanwali finanzjarju li jista' jalloka budget għal politika agrikola komuni għas-sena 2014 sas-sena 2020. Aħna ħan assumu responsabiltajiet tagħna, jiġifieri li ħan għamlu dak kollu nistgħu ħalli nippruvaw nilħu kompromess fuq l-iktar kwistjonijiet sensittivi u nippruvaw ukoll nieħdu vot nittama u konta maġġoranza f'Ottubru iżda aħna maħniex ħanieħdu vot qabel ma jkollna idea tal-budget li ħajkun allokat. Eżis kollegi, issa li nafu x'inhu huma l-idea tar-riforma, aħna nafu li importanti li intom tressu ideat prattiċi li jkun jistgħu jkunu siba sabiex intejbu l-pakkett min-naħa tal-Kummissjoni u għal din raġuni jiena nixtieq li nissuġġerulkom li intom tiffukaw meta titkellmu fuq dawn l-argumenti li tistgħu issibu fin-nota ta' orjentazzjoni li batnilkom ġifir mod speċjal nixtieqkom illi tiffukaw fuq it-qassim tal-ħlas dirett il-konverġenza bejn l-istati membri u l-konverġenza interna bejn reġuni, il-capping, ġifiri, dawk il ħaj benefikaw mill-ħlas dirett, ġifiri, il-bidwi attiv u l-bidwi zazo u dawk li jaħdmu fuq skala zaħira, il-greening tal-ħlas dirett, l-obligi u l-implementazzjoni pratika, il-kondizjonijiet illi ħajkollna il-żvilupp territorjali, l-odda tal-ġestjoni tar-riskju, l-odda għall-organizzazzjoni tal-produtturi, is-seta ta' bargaining għal-bdiewa u anka fil-qasam agroalimentari u anka bosta eh, strumenti oħrajn ta' ġestjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-provista bħal pereżempju kwoti ta' zokkur u id-drittijiet li wieħed jiżra ċertu prodotti. Jiena nixtieq illi ngħidilkom li importanti li aħna nkunu produttivi llum ħalli noħorġu b'soluzzjonijiet sempliċi u prattiċi li jistgħu jkunu sibja għal bdiewa Ewropej kollha u anka għaċ ċittadini kollha Ewropej. Kif tafu, is-simplifikazzjoni huwa wieħed mill-iktar suġġett importanti sabiex nirqu dan il-għana aħna verament interessati li nisimgħu l-opinjonijiet u l-esperjenzi prattiċi tagħkom intom implementajtu fil-pajjiżi tagħkom. Eżis kollegi, l-aħħar net jiena nixtieq nagħtikom ftit noti ta' eh, kif ħanimxu b'din il-laqa. Kulħadd minnkom suppost ħassibu formula ta' applikazzjoni li intom tridu timlew jekk tixtiequ titkellmu. Intom jekk tixtiequ titkellmu tistgħu timlew din il-karta u mbagħad tatuha lill kollegi mill-iktar fis possibbli. Il-kollegi tal-Kumitat Agrikolu wkoll huma jridu jimlew din il-forma li jixtiequ jitkellmu. Aħna għandna 47 membru minn 27 Assemblea Nazzjonali u jista' jkun illi ma nkunux nistgħu nisimgħu lil kulħadd Però għamlu minn dak kollu nistgħu ħalli bekk għalmenu nkunu nistgħu nisimgħu lil xi ħadd minn kull Parlament Nazzjonali. U aħna ħanqasmu l-interventi bejn il-Parlamenti Nazzjonali kif ħanejdilkom issa ħajkonna żewġ interventi minnaħa rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali, bat ħajkonna żewġ rappresentanti naħa tal-Parlament Ewropew. Però il-priorità ħatinata jekk skont il-ħin li ħajkonna dispożizzjoni tagħna lil dawk li ġej mill-Parlamenti Nazzjonali. Għadi raġuni jiena nixtieq nitlobkom sabiex ma tmorrux lil mill-ħin li huwa allokat sabiex titkellmu. Kważi żewġ minuti ħajkolkom għad-dispożizzjoni tagħkom. Skont kif nkunu mixxin ħantikom iktar istruzzjonijiet aħna mixin bil-laqa. Għal darbohra nishti ningrazzakom il-koll tal-li għedin għawek u nishti il l ewwel qabel kollox nistieden l-President René Christensen li huwa l-President tal-Kumitat għall-Agrikoltura u s-sajt tal-Parlament Danis li qed jirrepreżenta għawek l-Presidenza Daniza kjoġbok Sir Christensen nistiednek sabiex tiftaħ id-diskussjoni tal-lum jekk kjoġbkom. U ningrazzjak. Jina, nil-reprezenta l-Partit Popolari ta' Danimarka, ġifiri fl-oppozizjoni fi danimarka Imma hemm ħafna punti għal dak li għandu xaqsam mal-kap li għedin eh, naqblu mal-presidenza Daniza. Il-maġġoranza tal-punti aħna qed naqblu magħhom fil-fatt. Għalhekk nista' ngħid li wieħed mill-isfidi Eh, li huwa tant importanti għalissa huwa li aħna fiż żmien li ġej eh, għadu kif għadu kemm semma l-President se qegħdin niffaċċjaw iktar talba, iktar domanda u rridu naraw kif se nkunu li nistgħu nirrispondu. U morru kolli lin mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Is-suq eh, kbir li forsi jista' jeżisti għal nies tal-agrikoltura tagħna Irridu naraw kif nżidu il-produzzjoni imma wkoll inħarsu l-ambjent, in-natura. Forsi dawn huma żewġanijiet li jmorru kontra xulxin mal-ewwel daqqatajn imma jiena ma naħsibx. Fl-Unjoni Ewropea nistgħu nagħtu kontribut pożittiv anki jekk aħna għanna sfidi eh, gbar u dimna xorta u għet jista jara f'xinu ma dawk l-opportunitajiet li jem u dimna biex nkunu nistaw nużaw su il-grants il iktar aħjar natu kas l-ekoloġija, l-ambjent. Naraw li nkunu innovanti fil-mux bis fil-riċerka man kif setturi oħra hemm ukoll it-tamir tekniku li jippermetti lna nkunu iktar effiċjenti fil-qasam agrikolu u anke nipproteġu l-ambjent. Għalek, il-la tekniku u koll irridu nidħlu fih. U irridu nqisu li it-kabir irrid ikun sostenibli fil-Unjoni Ewropea. Jina nispera li ikonna eh, l-assistenza li teżisti diġa fil-izvilup eh, rurali naraw forsi li hemm bżonn nikkonċentraw ukoll fuq kif se nsaħħu l-kooperazzjoni, nużaw teknoloġiji ġodda f'dan il-settur tal-ikel. Dan kollu insibu fil-prinċipju għall-iżvilupp rurali dan jiena hija tal-qalbi dan il-prinċipju. il prinċipju naħseb li oppożizzjoni li mish eh, ġustifikata hija li nimblukkaw 7% tal-superfiċi agrikola um, kif qed ninsibu fil-dokumenti. Fil Jiena naħseb li forsi ta' min jaħseb li nista' naqbel ma' din il-proposta jekk tkun parti minn proposta forsi ikbar Meta nitkellmu fuq il-greening, il-nis fil-qasam agrikolu jridu verament jifmu jridu jagħmlu. Dan jidħol fit-tieni pilastru għax hemm ukoll il-kumpanniji kummerċjali jridu wkoll ikunu qed jagħmlu xogħol ta' kwalità. Naħseb dan kollu rridu nżommu qoddim jnejna, Il-President għamil proposta għalu li l-Stati membri jistaw ukoll jażlu il-mod kif n-nis tal-agrikola jorganizzaw ruħom meta faċjat il-problemi tal-ambjent. Tal Memma meta nitkellmu fuq dan is seba fil-mija ta' zoni li ikunu biss għal biex nħarsu l-ambjent, l-istati membri iridu u kol jaħsbu fċertu proġetti li jġu approvatu mill-Kommissjoni dwar dan. Tajjeb li l-istati membri jarfu li mumma daw id żoni jaqblu man nies tal-agrikoltura u mhux jaqbdu u jiddeċidu waħedhom. Dan naħseb li kulħadd se jibbenefika aħjar minnu għal dawk il-nis tal-agrikoltura li huma kim seħa attivi, dawn li kunu edin jaħdmu għandhom ukoll jirċivu assistenza. L-istati membri jridu jiskludu eh, dawk in-nies li jkunu qed jirċievu il-grants imma li ma jkunx jistħoq ilhom għax ma jkunux jirrispondu għal ċertu kriterji kif suppost. Per eżempju, l-assistenza finanzjarja ma tistax tintuża biex per eżempju dak li jkun jaħseb biex ikun hemm xi eh, golf courses per eżempju jew inkella xi ġonna pubbliċi l-assistenza titkun għall-agrikoltura, għall-produttività għal dak li għandu ma l interventi meta jkun hemm prezzijiet baxxi l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ċertu terfa tagħmel tara li jkun hemm stocks biex ikun hemm iktar sikurtà. Imma din hija l-aħjar soluzzjoni għal ħafna żmien konna nirrikorru għal dan u dan it-tip ta' xiri imma ma nafux jekk dan it-tip ta' xiri issa għadux floku. Rridu naraw li nkunu nirrispondu u kol għal dak kollu li ikun qed jiġri madwarna, imma ma rridux aħna biex ngħidlek intardru lajn li rridu niklu minna, li rridu nixorbu minna, skużawni. Jiena naħseb li nistaw naslu jekk naħsmu fuq dawn l-affarijiet kollha. Sabiex l-agrikoltura fl-Ewropa trid tiżviluppa b'mod pożittiv. U rridu naraw kif inżidu il-produttività anki jekk nżommu fuq dimajnejn għal-prinċipji għal ħarsien ambientali u anki il-tibdil tal-klima. F'Kopenhagen, fil-Komitat tal-Parlament tagħna, ngħidu li jekk kulħadd jixrob tazza ħalib kuljum, is-suq tal-ħalib aħna xi ikun hemm iktar domanda għalih. Jiġifieri fl-Unjoni Ewropea rridu naraw kif nirrispondu l dawn l-isfidi. Ma nistawx innaqsu il-budget tal-agrikoltura u mbagħad nistennew lill-produzzjoni tmur għall-aħjar u dejjem ġifieri nħarsu l-ambjent. Irridu naraw kif nużaw il- l-assistenz lajnuna finanzjarja għall-ambjent għall-ekoloġija. U rridu naraw kif nizviluppaw u kol fil-qasam tal-teknoloġija. Irridu naqsu l-burokratija il-kunċett tal-greening bil-premezz tal-pagamenti diretti fl-istati membri kollha u eh, jiena l-ewwel kellim għallejla qed nara hawnhekk ħafna u nis nies li jina naf li diġa għajt ħafna minnkom, għalek nispera li dan id-dibattitu inkunu nistaw inkomplu, għanki jekk ma tanċanna ħin u dimna. Nispera imma nkunu nistaw naraw progress u nirrispondu għall sfidi tal-agrikoltura li għed tifaċċja fi żmienna. Grazzi. Presidente Christensen, grazie. Grazie ħafna l-President Christensen, grazie ħafna tad-diskors ta'kom. Issa qabel ma ngħaddu sabiex nisimgħu l-tliet rapporter sana l-sur Kapulas Santos, l-sur Dantan, l-sur Lavija, nixtieq nisellem ukoll l-boxin studenti li ġew mill-Gżira tal-La Palma li ġew għawek għallaqa tal-Kumitat Agrikolu tagħna. U issa naħseb li nistgħu nkomplu bil laqa tagħna u nistiden lilek sur Luis Kapulas Santos sabiex tippreżenta r-rapport tiegħek. Muito obrigado, Presidente. Eu queria Grazie ħafna, Sir President. Jina nixtieq billi nixtieq nibda billi nilqa u nsellem lil kollegi kollha illum vera huwa pjaċir u nur kbir illi aħna qegħdin nilqaw ammont daqse kbir ta' mis-sidnin fostna llum fil-Parlament Ewropew nittama li laqa tal-lum ħatkun sivja sabiex tenna sabiex nilqu ftehim sakemm jista' jkun dwar dak li għandu jsir fil-qasam agrikolu minn issa l qudiem Jiena kelli ix-xogħol importanti li nfassa żewġ rapporti, jiena naħseb li intom dan ukoll tafu, fuq, però dawn ir-rapporti naturalment ma jirriflettux l-opinjoni personali tiegħi biss. Jiena ħdimt għal xi sitt jew seba' xhur eh, dwar dan ir-rapport kellimt mar-rappreżentanti eh, tal-Parlamenti Nazzjonali, tal-Amministrazzjoni Reġjonali wkoll, kumitati li agrikolu kif ukoll NGOs u kumitati u organizzazzjoni oħrajn u jiena provajt naqat u niġbor flimkien dawk l-opinjonijiet kollha li smajt u noħroġ b'opinjoni li hija ta' kompromess kompromessi soltu ikollom l-iżvantaġġ li ma jkunux ta' sodisfazzjon għal kulħadd, però f'dan il-qafas ta' demokrazija Ewropea din hija l-aħjar soluzzjoni li aħna jista' jkollna. Għal din raġuni jiena ħan ippreżentalkom il-proposti li jiena ressaqt ħalli bekk ħanippruvaw nkunu iktar sostenibbli fil-qasam agrikolu u nżommu wkoll il-vitalità ekonomika fil-qasam agrikolu u fil-reġuni tagħna, il-proposta tiegħi kellha lan li tkun kemm jista' jkun ġusta. Iktar ġusta minn dik tal-Kummissjoni dwar it-qassim mill ġdid bejn l-Istati membri. Aħna rajna li kien hemm differenzi kbar bejn il-għajnuna li natata tal kull ettaru stat membru ieħor. Id-differenzi bejn stat membru ieħor xi kultant kienu kważi ta' mija fil-mija. Kien hemm min kien bazat kien hemm min għandu tħul medju li huwa 60% iktar minn medja bħala riżultat tal-anħlas dirett u kien hemm ħaddieħor li kienet imur minn taħt. Għad raġuni aħna provajna nikkompensaw għal dawn in-nuqqasijiet grazzi għal ewwel plastru speċjalment fil-każ tal-pajjiż pajjiżi Baltiċi. Ehm, fil-każ ta' dawn il-pajjiżi aħna rdoppjajna l-ammont ta' ħlas diretti li kienu qegħdin jirċivu u minkejja l-fatt li aħna rdoppjajna dan l-ammont xortu waħda huma qegħdin 30 qegħdin jirċivu 30% inqas mill-medja Ewropea. Għal din raġuni aħna provajna naraw eżattament x'inija s-sitwazzjoni fi stati membri differenti. Il-Kummissjoni Ewropea miexja bil-mod ħafna bil propesti tagħha sabiex tipprova tqassam b'mod ġust bejn stat membru u ieħor bejn l-istati membri kollha l-budget li hemm allokat u huwa importanti nippruvaw inqasmu bl-iktar mod ġustu. Jiena dak li provajt nagħmel huwa li nħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea li jkun hemm iktar konverġenza bejn l-Istati membri. Iżda anka fl-istat membru wieħed partikolari u anka bejn reġuni stess tal-istess pajjiż irridu nevitaw li jkun hemm bidliet ta' malajr li jistgħu jipperikolaw is-sitwazzjoni eh, u il-kumpaniji iż-żar. Jina provajt permess tal-proposta tiegħi wkoll illi nħares u nifoka fuq l-ewwel pilastru nagħmilha verament importanti li din għandha tkun proposta li tirrispetta l-ambjent. Jiena naħseb li l-bdiewa għandhom jkomplu jappoġġaw dawn l-isforzi ta' ħarsin tal-ambjent u ma jridu jkunu premjati jekk jkunu qegħdin jimplementaw misuri ta' iktar ħarsien tal-ambjent rridu u inċentiv minħabba li hemm ħafna li edin jagħmlu ħafna sforzu biex qegħdin ikunu E, e, premjati tal-isforzi tagħhom ġifieri rridu nikkontribwixxu kemm jista' jkun għal Ewropa li tirrispetta aktar l-ambjent. Aħna tkellimna ħafna b'dwar il-ħtieġa tas simplifikazzjoni tar-regoli fil-pakk. Però meta aħna qegħdin nitkellmu mbagħad fuq miżuri iktar konkreti għal anijiet ta' simplifikazzjoni, dak illi qegħdin naraw li qed jiġri huwa li mhix qed ikun hemm xi soluzzjoni prattika is-sitwazzjoni u s-sistema mhux qed tkun iktar sempliċi fil-verità, għad raġuni aħna provajna min-naħa tagħna noħorġu biktar proposti ħalli s-sistema għamlu iktar sempliċi. Issa dwar il-bidja attiva jiena provajt introduċi iktar flessibilità ħalli l-istati membri kun jistgħu jintervjenu, jiddeċidu huma stess kif għandhom jonfqu il-flus li qed jirċievu, però il-fatt li l bdiwa għandhom ikunu fil-verità attivi sabiex ikun jistgħu jibbenefikaw minn iktar fondi. Issa dwar il-greening jiena żammejt l-tfassil oriġinali tal-Kummissjoni iżda introduċejt ukoll kontenut ġdid bħal pereżempju il-kunċett agroalimentari taħt it-tieni palastru li rrid ikun marbut ukoll ma' l-anijiet ta' rispett tal-ambjent u anka pereżempju meta nħarsu li l-anijiet ta' eh, bidja organika tal Kummissjoni Ewropea din ma kienx torbot ma' dan il-lan. u wkoll provajt nintroduċi sistema ekwivalenti. Jiġifieri li għabbażi ta' regolamenti Ewropej li bdiewa jkun jistgħu jiċċertifikaw il-kumpaniji tagħhom grazzi għal ċertifikati ambjentali U aħna nafu illi konsumaturi Ewropej kiku jippreferu illi kollom lista ta' kriteri għalli jaraw eżattament li ma' kriteri kienu sodisfatti fil-qasam tal-ħarsien tal-ambjent. Iżda it-tlet miżuri illi resqet il-Kommissjoni kienu verament ta' kontroversja. U tistgħu timmaġinaw kemm kienet tkun iktar ta' kontroversja li kieku kellna xie 10 miżuri jew 15 miżura li kienu Jixpull xurxin, aħna provajna nintroduċu ċertu elementi ġodda għalli bekk aħna jkollna l-aħjar tip ta' ċertifikati ambjentali għal kumpaniji agrikoli iż-żar ħalli dawn ukoll jista' jkollhom ċertifikati bħala bidja organika jew nkella bidja ekoloġika. U aħna ħarisna wkoll li oqsma ta' interess ekonomiku għall ta' diversifikazzjoni ta' produzzjoni u aħna provajna ngħidu wkoll li dan ħaj applika biss għal 20 ettaru jew iktar minn hekk bħala territorju minħabba illi hemm madwar 80% tal-żona agrikola Ewropea li ħatkun koperta minn dawn il-miżuri. U anka jekk aħna neskludu dawk il-bidi diwa li jaħdmu fuq eh, art illi hija iżgħar minn 20 ettaru, jekk aħna inkludu dawk il-bdiewa bidwa wkoll illi jaħdmu fuq art, jaħdmu art li hija iżgħar minn 20 ettaru, ħajkonna sistema ħafna iktar komplikata u di mhix ħażid mal-valur mal, mal, mal li aħna nippruvaw nofru permezz din il-proposta. Aħna xtaqna wkoll li nagħtu l bdiewa il-possibilità li inaħħu dawn iż-żoni ta' interess ekonomiku li l-Kummissjoni imponiet fuq il-bdiewa kollha. U dan ifisser allura illi il-bdiewa jistgħu jqisu dawn iż-żoni illi huma ta' interess ekonomiku għoli ħafna u jaraw x'inhu huwa l-aħjar għal dik l-art partikolari. Aħna wkoll provajna nqisu dawk il-bdiewa li jixtiequ illi jaqdu l-organizzazzjonijiet u l-kumpaniji agrikoli tagħhom f'kooperattiva. Ġifiri aħna provajna li dan il-ħlas ta' top-up ikun iktar ġust, ikun l-istess għal kulħadd, illi dan ħajkun implementat bl-istess mod fl-istati membri kollha, aħna ma xtaqniex illi dawn ivarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor, xtaqna wkoll li aħna nqisu il-surface area, żona ta' superfiċi medja u fil-fatt aħna x'tan introduċu wkoll sistema ta' modulazzjoni volontarja din kienet diġà t li kienet sistema li tintuża f'pajjiżi fejn kien hemm ċertu problemi, però issa din ħassir sistema mandatorja tkun implikata kull imkien. Għana provajna introduċu wkoll iktar flessibilità għal din is-sistema bbażata fuq żewġ pilastri ħalli nippruvaw inkopru l-pajjiżi kollha. Dawk l-istati membri li jirċivu inqas minħabba t-tieni pilastru suppost għandhom jibbenefikaw iktar minn miżuri taħt it-tieni pilastru fil-ġejjini. Ma tantx fadalli ħina dispożizzjoni tiegħi fadalli biss minuta sabiex nitkellem. Sur President, tista' tieni żewġ minuti jew tliet minuti iktar sabiex intemm id-diskors tiegħi minħabba illi jiena qed nipprova manager kemm jista' jkun. Mela dwar il-programm ta' żvilupp rurali u regolament li qed jiffoka fuq l-iżvilupp rurali dak li jiena proponejt huwa dan li ġej. Jiena suġġerejt li 30% tal-budget għandu jkun imqassam skont kriterji agroalimentari ġifiri dan ifisser li skont taħt l-ewwel pilastru aħna naraw illi kien hemm inqas minn 30% tal-budget illi ħajkun allogat għal miżuri agroalimentari u ħajkun kumpensat dan bil-miżuri tal-ewwel u tieni pilastru. Maħna provajnu wkoll noħolqu iktar mekkaniżmi ħalli bekk nippermettu li żgħażagħ li jkollhom iktar aċċess għall-art li tista' tinħadem u dan l-aċċess kien importanti ħafna sabiex aħna nippruvaw inħeġġu partiċipazzjoni tal-ġenerazzjoni żagħżugħa fil-qasam agrikola. Aħna provajna proponu wkoll sistema sabiex nippruvaw nejnu lil bdiewa illi hum għandhom iktar minn 65 sena ħalli bekk ikunu jistgħu jitrasferixxu l-art tagħhom lil bdiewa żgħażagħ u bekk aħna nippremjawhom billi ntuhom bonus ħalli bekk inkomplu inħeġġu l-attività agrikola anke fost iż-żgħażagħ u għana provajna u kol noħorġu proposti fuq eh, il-delimitazzjoni kontroversjali ta' zoni sensittivi. Il-Kommissjoni fil-fatt applikat kriteri biofiziċi stretti ħafna fuq dawn l-osma u, fuq dawn iż-żoni ta' art. U aħna ħsibna daw kienu stretti ħafna u aħna edna illi rridu nrispettaw dawn il-kriteri biofiziċi, però l-set membri għandhom jenataw biżejjed fl-sibil ta' ħalli bekk jimplementaw dawn il-kriteri kif l-iktar xira għas situazzjoni f'pajjiżhom minħabba li kien hemm ħafna stati membri li ma setawx jipprovdu l-informazzjoni f'waqta ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nifmu l-konsegwenzi tal li ħajkollha l-proposta tal-Kummissjoni. Apparti minn hekk ukoll ta' t-tini pilastru aħna provajna nimlew vojt li kien hemm ġifieri illi ma kienx hemm allokazzjoni ta' budget minnaħa tal-Kummissjoni għat-tieni pilastru. U għat-tieni pilastru aħna rridu nżommu livelli ta' fondi li għandna palissa. Kif tafu dawk l-istati membri illi jinsabu f'sitwazzjoni għar minħabba t-tini eh, pilastru jinsabu fl-aħjar pożizzjoni skont il-miżuri tal-ewwel plastu, ġifiri kull mekanizmu illi jista' jindirizza il-pajjiżi Baltiċi billi Uneħi per eżempju t-tini pilastru d-din, mish ħatkun mizura li ħatejna sabiex aħna ntejbu situazzjoni illi għanna fil-Germania, Renit u Franza, fejn l-ewel pilastru huwa ta' importanza gbar, Jiena naħseb li 25% fil-fatt tal-allokazzjoni totali hija l-aħjar soluzzjoni f'dan il-kontest. Ma nixtiqux li l-istat membri jaraw li l-budget ġenerali tagħhom tnaqqas minħabba l bidlit li kienu introdotti bħala riforma fil-politika agrikola komuni. Aħna nixtiequ wkoll introduċu ċertu riformi fil-foresterija u anka f'dak li għandu xieqsa miżuri agroambientali, aħna matul id-dibattitu skull ħan referru għal dawn il-miżuri, għam miżuri koll relatati ma' ma' l-irrigazzjoni. Il-rapport tiegħi tistgħu taqraw jekk tixtiequ iktar dettalji, nixtieq ningrazzjakom tal kontribuzzjonijiet tagħkom u eh, tal-intenzjonijiet li jintom spiegajtulna u naturalment il-kontribuzzjonijiet u l-mistoqsijiet li jintom jistaj kolkom tistaw jistaqsuhom li l-lum u jekk intom tixtiequ. Aħna nixtiequ li kunem hemm iktar semplifikazzjoni bla bjeta ta' xejn jkun hemm iktar bilanċ bejn l-bdiju l-istati membri. Grazzi. Grazzi anke per lo sforzo di. Grazie ħafna anke għal fat li inti provajt tqassar kemm jista' jkun eh, meta nitkellem fuq dan eh, l-iżvilupp rurali nafu li forsi fil-proċess kollu ta' riforma din hija parti li iktar forsi delikata. Issa nixtieq nilqaw wkoll in-nies tal-pajjiż tiegħek mill-sitta minn tant tant nies ta' minn pajjiżi oħra l-Onorevoli Senatur Paolo Scarpa u anki il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura Is-Sur Russo Issa, il-missessur Michel Danta li se kellimna um, fuq il-rapporti għan xie erba mit emenda li xorta jit u kol jitkellem fil-qasir. Grazzi ħafna, President, jina u kol nishtiq nirringrazzja kom tal-li intom l-invitana, nil-għakom maħna, niskuza l-kollegi franċizi għadhom ma waslux għax kienu fuq it-trejn bejn Pariġi u Brussels u it-trejn kellha problema teknika u qegħdin ximkien fit-triq. Meta qed nitkellmu fuq l-Organizzazzjoni Komunità tas-suq u eh, l-attività agrikola hija attività ekonomika. Issa ma dawn eh, dawn l-aħħar xar snin li għaddew id-dinja nbidlet ħafna u l-produzzjoni agrikola intlaqtu il ħabba il-prezzijiet u low il-volatilità ta' dawn il-prezzijiet, mhux biss il-prezzijiet imma anki ċertu spejjeż tal-agrikoltura. Naħseb jiena li kien hemm ukoll riformi li saru li saħħu dan l-aħħar 20 sena. Kien hemm ukoll l-isforzi ukoll tal-pubbliku mħabba dawn dan is-suq. Nafu dak id-dinja tinbidel u aħna dak li bdiet titejji l-Kummissjoni Ewropea rapport naraw ukoll il-problemi tal-kriżi, dawn is-safety nets, notorizzaw il-produtturi biex jorganizzaw l-rwieħhom aħjar sabiex ikunu verament jistaw mod komplut jaraw kif jamministraw is-swieq tagħhom u s-sussidjari tagħhom daw kollha li għandhom x'jaqsmu eh, magħhom f'din il-katina tal-ikel ma jfissirx ġifri din l-organizzazzjoni rridu biss eh, naraw li tkun b'saħħitha anki jekk irridu li dawn l-entitajiet ikunu eh, b'saħħithom biżejjed biex jaħdmu tajjeb, imma wieħed irid ukoll isom quddiem l-evoluzzjoni tant importanti li għaddit minna l-agrikoltura ġifri meta kien hemm prezzijiet eh, kontrollati u ridna li l-produtturi inwaqfuhom milli joħorġu bċertu inizjattivi li kienu jikkontradixxu dawn il-prezzijiet kontrollati, u issa irridu li dan ikun settur b'su ħieles. Għalek, f'dan il-kontest jien jidir li li huwa importanti u urġenti li wieħed jerġa' jirrevedi r-regoli mħabba tal-kompetizzjoni f'dan is-settur agrikolu u dan għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett il-dritt għal kompetittività fil-pajjiżi differenti tagħna kif hija llum dan kollu jirrifletti mod ta' kif aħna naħsbu ta' kif naġixxu li huma diverġenti wisq eh, u li bekk iġibu iktar ostakolu li suq uniku. It-tieni punt meta aħna naraw li għanna E, suq u l-organizzazzjoni tal-produtturi jisiru regola, jidrna li tkun ħaġa xirqa li niċċaraw u li nirrendu ktar sikuru l-inizjattivi li jistaw jittieħdu minn dawk li huma mdaħla eh, f'dan is-suq. Ġifiri, naraw li jkun hemm ukoll numru ta' ftemijiet sabiex dan is-suq jaħdem tajjeb anki minn l-entitajiet eh, il- rridu u kol n-isu l-inizjattivi li ħarġu mill-Parlament u mill-Kunsil, għawnek għanna dan il-rapport possibilta ta' kif nistaw nimxu l-qoddim. Grazie ħafna. Grazie Michel, grazie anche per la tua sintesi. Adesso proseguiamo con Giovanni Lavia. A te la parola Giovanni. Giovanni Lavias. Grazie ħafna President. Fil-rapport tiegħi jiena ippruvajt b'kull mod nisforza l-affarijiet biex nbidlu l-affarijiet biex iktar nirrendu għom sempliċi. Għalek, ġifiri jina provajt, anki ġifiri bil-monitoraċ u anki l-amministrazzjoni ta' din il-politika komuni, sabiex dejjem nirrendu l-affarijiet iktar sem sempliċi. U dan kien dejjem il-lajt motiv ta' xogħol għamilt jien. Għal din ir-raġuni jena ipprovajt nikkonċentra fuq ċerti aspetti L-ewwel net dak li għandu x'jaqsam mal-preżentazzjoni tal-entitajiet għax ħafna drabi kull darba e, l-affarijiet anki ma jinbidlux fl-istruttura ta' dawn il-kumpanija dejjem irridu iktar minnhom. Ġifieri meta nitkellmu fuq ċertu domandi li nagħmluhom l plurianwali, nitkellmu wkoll fuq is-simplifikazzjoni tal-kontrolli biex innaqsuhom kemm jista' jkun. Nigaranti xumma dejjem li il-kumpanniji u il-flus ta' ċittadini tal-Ewropa jintnefqu fl-aħjar mod possibbli. Għalek dawn l-entitajiet ta' kontroll meta eh, wieħed iqis il-proposta tal-bidu tal-Kummissjoni ikollhom ċertifikat interna u esterna iktar eh, preċiża biex dejjem innaqsu l-ispejjeż ukoll involuti għal kumpaniji agrikoli. Meta wieħed jitkellem fuq is-sanzjonijiet, issa hawnhekk ukoll jiena qed nipproponi tibdil sostanzjali. Kollox irid ikun proporzjonat. Aħna rajna li anke meta jkun hemm żbalji żgħar Eh, dawn jirċievu sanzjonijiet u jkunu bla ebda eh, sproporzjonati ħafna, ikunu zbalji żgħar, imma ħafna drabi sanzjonijiet ikunu bla proporzjon u jien tintilef il-qalep u ġbejna. Għalhekk jiena qed proponi li apparti l-istanzjoni jkun hemm ukoll sistema ta' allert qabel jiġifieri ikun hemm il istanzjonijiet Aħna, da żmien fejn qegħdin nitkellmu fuq il-futbol, ikun hemm il-kartellun l-isfar qabel jiġifieri biex il-persuna tiġi ammonita qabel jittieħdu passi kontrija sistema ta' allert naħsebbek nkunu nistaw innaqsu dawn is-sanzjonijiet għan-nies li jaħdmu fl-agrikoltura, ħafna drabi dawn jagħmlu żbalji mingħajr ma jridu meta jkunu qegħdin japplikaw il-linji ta' politika. Hemm Umbat il-suġġett tal-greening. Dan is-suġġett ħafna u ħafna ġie diskuż f'dan il-Parlament kien hemm konsultazzjoni wkoll twila mal-kollegi wara li aħna fil-komitat diskutejna u wasalna konklużjoni li l-iktar u iktar fl-ewwel fażi tal-applikazzjoni meta se jkun hemm dan l-istrument il-ġdid tal-greening tal-politika agrikola ma tkunx ħaġa korretta li jkun hemm sanzjoni li tmur em, li tkun ikbar mill-pagament kollu kemmu. Ġifri l-proposta ta' sanzjoni meta ma jkunx hemm eh, applikazzjoni kif suppost tal-greening, fir-rapport tiegħi qed ngħid li din tiġi l limitata għal perċentwali qed nitkellmu fuq l-ammont tal-greening. Anki eh, fil-rapport tas-sur Luis Capulas Santos aħna wassajna b'mod eh, l-istess eh, fiż-żewġ rapporti dan il-kunċett tal-greening fil-proposta tal-Kommissjoni meta konna qegħdin nitkellmu fuq it-teknika tal-agrikoltura bioloġiku, il-pagament jista' jsir fl-ewwel pilastru u anki għal greening u jiena fil-proposta tiegħi wessajt dan kollu li kopru l-miżuri kollha li eh, tal-ambjent. U bat, suġġett ieħor li għal ħafna pajjiżi, speċjalment dawk li għandhom struttura interna li hija bbażata fuq svilupp eh, rurali għabbażi reġjonali, huwa titħol, jidħol suġġett li konna diġa aħna daħħalna u kol meta fil-regolament ta' qabel li jidħol u kol il-trattat tal-Lisbona. Qed nitkellmu fuq eh, ċertu nuqqas pen meta nitkellmu fuq livell reġjonali xi jkun hemm xi reġjoni li jonfqu l flus tajjeb jafu kif jonfquhom, u oħrajn li forsi li għandhom iktar problemi ma tantx ikunu jafu kif u jitilfu ir-risorsi, jitilfu il-flejjes. Għalhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq kumpens jew possibilità ta' kumpens fuq livell nazzjonali sabiex meta nitkellmu fuq il-budget ta' pajjiż wieħed biss, l-infiq ikun iktar xira jew iktar proporzjonat. iktar bilanċjata. U kol it-taxxa tal-prefinancing il-kondizjonalità u suġġett fuq il-kondizjonalità li jiena rrit inneħħi mill-proposta dwar l-applikazzjoni tal-direttiva tal-ilma u tal-pestiċidi. Aħna naħsbu li dan huwa suġġett li għandu jiġi nidħlu ktar fil-font. Fil Il-Kummissjoni ridet neħieħ, imma aħna naħsbu li ta' min nirriflettu iktar fuqu. Nerġanejt li huwa suġġett li huwa miftuħ fuq l-iżvilupp rurali Nitkellmu fuq il-kooperazzjoni lokali innovativa dan dan għax tmur kontra il-prinċipji tal-programm leader u hija wis eh, tqila għal sistema finanzjarja ġdida jien jidir li li għawnek di biex proporzjonata kim ħabba rizultati għalek jina il professor komissjoni ma biddiltix imma dejjem għet f'kull debattitu li kena fil-komitat dejjem tkellimt fuq dan għaxek irridu forsi eh, bil fuq dan il-proposta tal-komissjoni għanda tiġi kanċellata. Grazzi. Grazzi ħafna Giovanni. Issa nibdow id-dibattitu kif tilkom fil-bidu se nagħti ċans jitkellmu l-żewġ rappreżentanti tal-Parlament Nazzjonali u mbagħad wieħed tal-Parlament Ewropew. Nispera nkunu nistgħu il-ħin naraw li morru ek, jekk ma jkunux bżejjed ħin nisimgħu minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali biss Nitlokkom li tirrispettaw il-ħin. Nibdow bil-Parlament ta' Ċipru Jannakis Gabriel. Kjoċbok, fidejk, sinjur. Nakis Gabriel, prego, premere mikrofon. Kjoġbok, hu mikrofonu Grazzi, President. Kollegi, nishti l-għennet nir-ingrazzja ix-xogħol li għamlu ir-rapporters, għamlu ħafna sforzi f'dawn ir-rapporti l-Komitat Tana tqis dawn il-proposti b'mod pożittiv il-proposti tal-Parlament, ġifiri. Speċjalment għal talba li kuna miktar semplifikazzjoni u iktar flessibilta. Jiena sodisfat li qed jittieħed l-approċċ country specific ġifiri li jkun adattat għal kull pajjiż. Aħna sadan it-tant naħsbu li rridu nevitaw it-naqis tal-budget, specialment fej, meta nitkellmu fuq pajjiżi zzar, aħna il-problemi ekonomiċi qed inħossuhom ħafna pajjiżi bħal tagħna f'ċipru u meta nitkellmu għal pagamenti diretti u anki il- l-azla tal-istrumenti u l-alternativi għal pajjiżi żgħar dan kollu nisomħu u d-dimajnejna il- bdewa raħala iż-żar u kol għandhom ruol għas soċjetà kollha kemmi u tinħas iktar fl-istati membri żgħar. Il-kontribuzzjonijiet jagħmluhom dawn in-nies. U għalhekk il-budget nazzjonali tal-agrikoltura verament huwa palissa eh, eh, qed jiffaċċja problemi kbir. Jiena naħseb li għatem lok għal titjib speċjalment meta qed nitkellmu fuq il-prinċipju li tħaddim tiegħu l-prinċipju ta' proporzjonalità. Ovvjament għandna żewġ pilastri u rridu naraw li dawn jaħdmu id fit. Jiena nispera li l-Kummissjoni se toqgħod attenta ħafna inkwantu għal volatilità li se jaffetwa l-iswi individwali f'dan iż-żmien ta' kriżi li għaddejjin minnu Jina naħseb li ek noqodu attenti għal prioritajiet tal-pajjiżi l-kbar u żgħar inkunu nistgħu naslu. Grazzi ħafna. Issa il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura tal-Sinjura eh, Anna McIntosh tal-House of Commons. President, l-għonet nishtiq ningrazzjak għall-invit u nifraħ il-presidenza ta' eh, danimarka u nilqa u kol nistanu bil ħarqa l-presidenza ta' ċipru. Jina naħseb li għaw naffarijiet verament komini għawnek eh, meta naraw kif jasbu l-Parlamenti Nazjonali u anki l-Parlamenti il-Parlament Ewropew minn dak li smajna eh, minn dak li se nisimgħu illum nispera li nkunu nistgħu niffukaw eh, l-affarijiet tagħna kif għamlu rapporters tiegħek jiġifieri ngħidu li kull tip ta' riforma għandha iġġib politika agrikolo komuna li tkun iktar simplifikata, iktar flessibbli. L-idea li tresqet mill-Presidenza tal-Danimarka ta' ċertifikazzjoni li aħna tħassibna għax tista' ġib impożizzjoni ta' iktar burokrazija. Għalhekk jiena nagħmillek appell taqra il-konklużjoni tal-rapportana tal-House of Commons. Hawnhekk nsemmi minn dan ir-rapport l-għana u l-lini tagħna huwa li nirrikonoxxu ma li nimitaw ukoll ir ruol tal-Kummissjoni sabiex il-Kummissjoni teċinu huma l-għanijiet ġenerali ma tħalli il-gvernijiet li jaħdmu umma mal-bdiwa raħala tagħhom. Anki ġifir kif għal sur Kapulo Santos biex kunem iktar flessibilta sabiex verament nilħuhom dawn il-miżuri il-ħodor. Eh, punt li ġi tressa u kol fi Kopenhagen u ma kellix ċans nirrispondi huwa it-trasferiment tal-fondi minn pilastru wieħed tal-pilastru eh, numru 2 diġa qed jaffettwa il-bdewa raħala fir-Renju Unit. Ġifieri mħabba l-aspett tal-kofinanzjament tat-tieni pilastru il-diskussjoni tal-lum u fissiċu li ġejjin nafu li il-Kunsill tal-Ministri għadbaqalom jaqblu fuq il-MFF il-Malti Annual Financial Framework imma ovvjament aħna rridu dejjem inkunu attenti għal dak kollu li qed jiġri. Grazzi ħafna. Grazzi ta' sew għandna McIntosh. Issa nagħdi kelma lid-deputat tagħna Elizabeth Kostinger biex imbagħad Naddu għad-deputat nazjonali, Elisabeth, għal żewġ minuti. Wasitna, und ich möchte auch zum Ausdruck bringen. Äh, Grazzi ħafna, jina nishtiq nejt kemmija tajba din l-okkazjoni li aħna għanna li niltaqa mal-membri tal-Parlamenti Nazjonali li kuna din diskussjoni jina sabdina xaġa importanti kemm għal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll għal-Parlament Ewropew minnaħa l-oħra li aħna ndiskutu l-possibiltajiet kollha li għandna grazzi għat trattat ta' Lisbona nieħduhom, nieħdu vantaġġ minnhom tal possibiltajiet Jiena naħseb li fil-qafas tal-riforma tal-politika agrikola komuni aħna rridu naraw verament li jkollna dibattitu li jkun iffukat fuq l-anijiet u li jkollna svilupp li jkun immirat ukoll għal titjib fil-ġejjieni u aħna rridu nieħdu iktar azzjoni wkoll ehm, fuq dawn il-punti kollha li semmejna u naħseb li f'dak l-indux jaqsam il qasijiet tal-li huwa maħsuba għall iżvilupp reġjonali aħna rridu verament ngħidu li aħna kontrihom u kif qal is-Sur Kapula Santos u jiena verament l-ewwel qed nixtieq ngħidlu proset tar-rapport tiegħu dwar l-iżvilupp rurali minħabba li verament ressaq ċertu punt importanti. Jiena naħseb illi għandna bżonn niddiskutu dwar dawn il-miżuri illi huma marbuta wkoll mal-programmi li aħna nixtiequ nimplementaw u nafru daw programmi li jaħdmu tajjeb ħafna f'ċertu pajjiżi m'għandux ikun il-każ li jekk aħna ħansibu Eh, ruħna f'sitwazzjoni li diskutu l-politika agrikola komuni li jkun hemm ċertu pajjiżi illi jkunu forsi eh, issa żvantaġġati minħabba li jagħmlu kienu mxew ftit il qudiem fil-passat. Jina naħseb illi l-programmi agrar ambientali jistaw ikunu tajbin ukoll anka eh, għal greening taħt l-ewwel pilastru u jiena naħseb ukoll li dan jorbot ukoll ma' ħafna semplifikazzjoni li jista' tista' tinġib grazzi għal dawn il-miżuri f'dak li għandu xaqsam kontroll u u semplifikazzjoni fl-amministrazzjoni. jina naħseb li verament għandna kontribut nagħmlu f'dawn l osma u naħseb illi verament rridu nevitaw illi aħna noħolqu iktar burokrazija Jien dawn il-green shops naħseb li jistgħu joħolqu iktar burokrazija fil-fatt. Importanti li aħna nifukaw fuq l-iktar affarijiet importanti. Naħseb li l-proposti fil-qasam tal-investimenti u innovazzjoni f'dak li għandu xie eh, qasam agrikolu, naħseb li huma importanti ħafna u naħseb li verament hemm bżonn li aħna nagħtu ċertu garanziji u implementaw ċertu miżuri speċifiċi u speċjali u dan jikkonċerna wkoll ma tkabbir ekonomiku naħseb li l-iżvilupp eh, eh, agrikolu u wkoll eh, importanti ħafna. Jina naħseb li naturalment il-qasam agrikolu jista' joffri iktar opportunitajiet ta' xogħol allura nistgħu nisqu biss fuq dan aħna, speċjalment f'din il-kriżi ekonomika u finanzjarja li nsabu fiha. Aħna naħsbu wkoll li f'dan fil-kontest strateġijiet li għandna aħna ma nistgħux naċċettaw dawn it-tnaqqis tal-budget minħabba li dawn l-qosma tant importanti anka għal-bdiewa għandhom bżonn kont aktar appoġġ. Jiena nixtieq verament li l-Parlamenti Nazzjonali ikunu jistgħu eh, jiżviluppaw pożizzjoni li tista' tappoġġa il-Parlament Ewropew u flimkien aħna naslu l-iktar suċċess fil-qasam agrikolu. Grazzi. Adesso piacere. Grazzi Elizabeth, issa bi pjaċir naddi l-kelma l-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura Senat tar Repubblika l-Onorevoli Paolo Scarpa, kjożbok Paolo, grazzi Sur President. Aziz Paolo, jiena Nerġa' nadilek lura tislimit tiegħek. L-inti għamil fil-bidu tal-intervent tiegħek. Is-Senat Repubblika Taljana iddiskuta kemm il-darba riforma ta' CAP. Dan l-aħħar ukoll fil-Kummissjoni tal-Agrikoltura tratta l-pakket ta' CAP wassal għar-riżoluzzjoni li ġiet approvata b'unanimità. Jiġifieri ma kien hemmx eh, differenzi fost il-gruppi politiċi dan is-senat tagħna, aħna nħossu li huwa meħtieġ, President, illi namlu separazzjoni iktar ċara bejn l-ewwel u t-tieni pilastru biex inwiġbu l-ħtieġa ta' semplifikazzjoni tal-proċeduri f'rigward tal bdiw attivi, il-pagamenti diretti u decoupling u naqsu kemm jista' jkun il-livell ta' intil politiku. Apparti minn hekk il-miżuri marbuta mal-capping jistgħu jikkastigaw mod partikolari l dawk is-sitwazzjoni li huma karatterizzati minn sinerġiji fost il-bdiewa. Aħna nħossu li distribuzzjoni tal-finanzi fost il-pajjiżi membri għandha tqis mhux biss il-parametru ta' superfiċje imma anka parametri oħra pal valur miżjud il-level ta' li huwa differenti minn pajjiż għal ieħor il-kwalità u l-kwantità tal-ħidma fl-agrikoltura. Aħna nħossu l-distribuzzjoni ta' rizorsi prevista minn din ir-riforma tista' twassal għal tnaqqas tnaqqis tal-budget ta' pajjiżi bħal l-Italja illi jkollhom tnaqqis konsistenti u li aħna ma naċċettawx fi rigward tal-pagamenti diretti. Dak l-għandu xaqsa pagamenti diretti aħna naraw il livell minimu għal pajjiżi membri kollha għandna nolluħ biex ikun hemm semplifikazzjoni aħjar u ekonomija ta' ġestjoni aħjar fir-rigward tal-greening l-impenn l-bdiewa jista' jwassal għal nuqqas ta' bilanċ bejn l-imprizi u jista' jkun hemm marġni ta' intervent minn naħa tal-istati membri għalhekk hemm il-ħtieġa li nħarsu d-differenza ta' sistemi produttivi fost il-bosta pajjiżi biex nħarsu l-prinċipju ta' suq uniku wkoll il-ħtieġa li l-istrument ma jkollux marbut miegħu pis ta' burokrazija. Jiena ma nafx il-pajjiżi l-oħra għamma fl-Italja kif taf il-President. Rewwixta minn naħa tal-bdiewa minħabba il-burokrazija. Aħna napprezzaw ir-raġunijiet ambientali fil-proposta ta' riforma maħna nħossu illi hemm bżonn ta' politika tal-agrikoltura ġifri politika ekonomika u għalhekk il-pagamenti diretti jridu jiffavorixxu il-produzzjoni agrikola. U għalhekk mhux daqshekk ċar il-kunċett ta' bdiewa attivi minħabba l-instabilità u nuqqas ta' ċertezza li qegħdin naraw fis-swieq prinċipali tal-agrikoltura minħabba l-prezzijiet dejjem jinbidlu u dan jista' jkun marbut ma' riskju fitħul u meħtieġ illi l-politika tal-agrikoltura tal-ġejjini kollha miżuri ta' ġestjoni tas-suq imma aħna nafdaw fil-kapaċità tagħkom u fir-rida tajba dwar dan, fir-rida tajba tagħkom dwar dan, dwar it-tieni pilastru President, anke hawnhekk inħossu li ma nistgħux naqsmu magħkom ir-rikors għal kriterju ta' superfiċi bħala parametru Għatfadlina ħafna xnaqtfu, grazzi għalik President, grazzi għal komissarji li qed jaħdmu tajjeb ħafna jien nixtieq ukoll nirringrazzja b'mod partikolari lill kummissarju id-deputat Taljan u Ewropew l-avija għal ħidma eċċellenti li qed jagħmel flimkien miegħek. Onorevoli De Castro, grazzi, onorevoli Scarpa, issa naddu il-kelma lir-rappreżentant tal-Bundestag, Michel Goldman. Goldman. Sur President, eżis kollegi, aħna verament kontenti illi tajtuna din l-istedina u aħna l-ajnija biħġarna. Il-fatt li politika agrikola komuni ċertu riforma li hija proposta li aħna nilqawa bisjih. Aħna mnaħat tal-Ġermanja qegħdin nippruvaw E, nimplementaw kemm jista' jkun malajr ir-riformi u diġà implementajna bosta miżuri ħalli bekk aħna jkollna qasam iktar kompetittività u iktar u su iktar sostenibbli. Jiena bħala ċermen tal-Kumitat Agrikolu wkoll naħseb illi huwa importanti li nkomplu għaddejjim dan il-progress u anke fil-politika agrikola nkunu nistgħu nilqu ċertu progress. Aħna fil-fatt nirrifjutaw illi kunem dan t-naqis fil-fat dan ħaj korrispondi ma' wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku u eh, dan illi ħaj t-naqas minn l-ewwel pilastr ħajkun għandu jkun imnaqas dawk eh, bej dawk il-pajjiżi li huma żvantaġġati bħalissa, però aħna nixtru li jkun għat-tieni pilastru li jkun iktar b'saħħtu il-bidla illi aħna fil-fatt ikonna dan il-capping, il-capping illi kun skont id-daqs tal-kumpanija agrikola din hija xi ħaġa li aħna ma naċċettawhiex, aħna ma naħsbux laqqas illi il-greening eh, irid ikun implementat skont ċertu kriterji aħna naħsbu l-politika agrikola komuni hija diġà politika konkreta li qiegħda tqis e, e, is-sitwazzjoni tal-pajjiżi kif qed nuru aħna bl-eżempju ta' pajjiżna. Jiena naħseb illi il-perċentwali mill-ewwel pilastru għat-tieni pilastru, għalla li t-tini pilastru miex ħagġa li miex li miex possibli fil fatt jina naħseb illi għal bidliet fċertu um, u l-żvilupp rurali wkoll hija xi ħaġa li mhux daqshekk meħtieġa u anka dak li għandu x'aqsam il-miżuri għal bdiewa żgħażagħ mhumiex daqshekk meħtieġa imma fejt iktar importanti. Importanti nippruvaw innaqsu l-burokrazija fl-amministrazzjoni u fl-ispejjeż. Dan appoġġaw aħna bissir. L-idea tal-karta safra f'dak li għandu x'aqsam sistema ta' kontroll din hija idea li ħna nappoġġaw. Grazzi. Dziękuję pan posłowi za głosu.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 illi aħna rridu nqasmu aħjar il-budget bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu fuq il-greening iżda qed nitkellmu wkoll fuq il-fatt li mezzi finanzjarji li jinsabu bħalissa taħt l tieni pilastru għal-qasam agrikolu verament jistgħu waslu għal ċertu benefiċċji tanċibli u għal din raġuni jiena nixtieq ngħid illi il- proposti tal-Kummissjoni jistgħu waslu għal benefiċjar kar kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Dak li għandu x'jaqsam il-proposti għal żona ta' ħames ettari, pereżempju, din hija xi ħaġa illi forsi tkun problematika minħabba li il tiegħu mhux ħajkwalifikaw għall-għajnuna. Iżda importanti illi ma ninsewx li waħda mill-għanijiet importanti hija li aħna nippruvaw naqsu kemm jista' jkun il-burokrazija. U importanti wkoll naraw min verament huwa attiv fl-agrikoltura min le minħabba li hemm kważi nofs dawk li qegħdin jiddikjaraw li huma bdiewa mhumiex bdiewa fil-verità. Aħna jwek qegħdin nitkellmu fuq id-definizzjoni tal-bidwi attiv u jiena wis nibża li din mhijiex qed issimplifika l-affarijiet, anzi ħatkun bil-kontra, ħat ikkomplika iktar l-affarijiet. Sa it-tieni kwestjoni l-iktar importanti il-fatt li wieħed irid jadatta l-ħlasijiet din hija xi ħaġa illi hija ehm, daqsxej problematika minħabba li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-istess kriterju u kundizzjonijiet għandna jkollna possibilità illi dawn il-miżuri ta' greening pereżempju irridu jkunu validi għall-Unjoni Ewropea kollha mhux għal budgets nazzjonali. Ġifieri jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-greening aħna jenna jkollna l-istess tip ta' ħlas, l-istess tip ta' appoġġ u dan jista' jkun ħafna aħjar minn dak li bħalissa tippropon il kummissjoni Grazzi. Teraz zabierze głos pan poseł Doyle. Następnie pan poseł Grazie tassew, kellem li jmiss, is-sur Doyle, u is-sur Karnikowski. l-Onorevoli Andrew Doyle. Skużani, President, aħna nilqaw l-opportunità li nimpenjaw ruħna fuq dan il-livell mal-membri tal-Parlament Ewropew jiena naħseb li l-ħidma ta' rapporters waslet għal livell ta' pratikalità dwar il-kwistjonijiet ewlenin marbuta ma' tħassib tal-istati membri dwar id-differenzi naħseb li intom indirizzajtuhom mill-punt di vista ta' Sur Carlos de Santos żewġ rapporti tagħkom huma pertinenti ħafna għal pożizzjoni tal-Irlanda l-isfond, riforma ta' CAP u l-budget mill-punt di vista tal-Kummissjoni kien l-intejbu il-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea biex nagħmluh mod sostenibbli u nħarsu id-diversità tal-komunitajiet rurali u għalhekk naħseb mill-punt ta' vista ta' kif huma mqasma il-flejjes u x'tip ta' budget hemm naħseb li dan huwa importanti immens. Aħna naqblu ma' dak li tressa mill-erba reporters dan qed iwassalna għal proposta aktar prattika jien għandi mistoqsija iżda u din hija issa fejn se sejrin hawnhekk dan ser jintlaqa mill-Parlament, ser jiġi approvat mill-Parlament jew inkella ser jistenna l-Parlament. Naf li l-iskadenza disa ta' Lulju imma wara dak mhux probabbli l-qafas finanzjaru multijanwali mhux ser naqblu dwaru. X'pożizzjoni għandu l-Parlament dwar l-adozzjoni u tlestija ta' dawn ir-rapporti fil-kuntest tal-ftehim kollu kemmu u l-iskadenzi li intom taħsbu li ser jikunaw minn issa l-qoddim. Għaliex jiena żgur illi skont aħna u parlamenti oħra aħna nixtiequ illi konna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 Jiena l-għannet nibda billi nir-ingrazzja, nir għom tal-li sidentna unnek biex niddiskutu dan il-pakket kollu fl imkima rapporter rapporters li tant ħadmu. Fis-senat tagħna nista' ngħid li qegħdin naqblu anki l-istess dubji eh, li għanna ħna huma dak li nsibu fil-rapporti edin fit triq tajba jew le, kif nista' nidħol f'ċertu dettal. Imma s-Senat diġa' prezenta il-pożizzjoni vizavi dan il-pakket tal-Kummissjoni Ewropea u se noqgħod nikkwota minnu, imma fuq il-pożizzjoni ta' s-Senat fuq kwistjoni eh, pjuttost importanti hija dik is-simplifikazzjoni tal-politika, il-kompetitività u anki il-prinċipji mhux diskriminatorji bejn il-pajjiżi tal-istati membri nkwantu għal pagamenti diretti. Sur Kapulos Santos tkellem fuq dan imma imkien ma nsibu li l-pajjiżi eh, bejnietom irid ikun hemm eh, diskriminazzjoni viżavi dawn il-pajjiżi mħabba ir-reġjun. Imma il-Kummissjoni qatt ma rispondietna fuq dan ejdu li ftit nistgħu il-pajjiżi niddiskriminaw bejnietom xi kultant Eh, nistaw nejdu li inna 20 sena nistennaw ċertu għal-injament, da ma jaqbilx ma trattat tal-Unjoni. Ġifri l-pajizi jistaw jiġu trattati eh, mod differenti, nitkelmu fuq il-pajizi pal Polonja, il-Balkani. Għaliex differenza teżisti? Jekk man daħlux konċetti bħal dawn, jekk ma jkunux ċari, għal xejn nibqaw niddiskutu. U kif qal il-President e, tajjeb għandu raġuni jgħid li mhux se nivuta qabel nkunu nafu eżattament x'fiex l-ammonti tal-budget. E, irridu nkunu nafu eżattament xi spejjex se jkun hemm e, iktar limiti u as rizorsi Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Senatur. Issa, is des. Dess Wie der Grazie a Francis kollegi. Aħna palissa għanna l-skadenza u koll l-elementi u l-partit għalli sabiex naplika għal periodu itwal illi matul waħna nkun nistaw nras u elementi tagħna u jiena tama illi l-iskadenza tkun daqsxejn iktar mtawla u dwar diskriminazzjoni bejn il-pajjiżi jiena naħseb li mhijiex daqshekk xi ħaġa ġusta kif qed isir tqassim bejn il-pilastri. Ma jistax ikun li aħna qegħdin naraw illi il-bdiewa Grieg qegħdin jirċievu ammont u ħadd ieħor, pereżempju ta' pajjiżi Baltiċi qed jirċivi ħafna inqas. Jiena nixtieq ukoll li fl-istati membri eh, ma jkunx hemm diskriminazzjoni laqas fl-istat membru stess bejn il- reġuni fl-istess stat membru u jina tkellimt ukoll bejn differenza ta' sebgħin pereżempju għal ċertu bdijom jew 50 euro għal ċertu bdiju oħra, jina naħseb illi il differenza bejn l-istati membri m'għandix tkun kbira u anke hekk fuq dan rridu neħdu azzjoni sa fuq is-suġġett tal-greening aħna rridu għab b'mod ċar li aħna verament eh, jiena il irrabjat minħabba l-proposta tal-Kummissjoni, minħabba din il-proposta ħat wassal ħafna iktar burokrazija u din jimiex proposta li jaffukata fuq l-anijiet tagħna u aħna nafu l-Ewropa issa eh, hija diffiċli li tissuġġerixxi lil 27 stat membru differenti l-istess proposti ta' greening. Aħna aħna qegħdin naraw pereżempju fis-qalija għandna allokazzjoni ta' 30% ta' greening u fl-istess ħin aħna rridu naraw kif naħjarna lokaw mażiż Ġovanni jiena naħseb illi ħafna mill-kollegi fil-Parlament Ewropew edin eh, daqxejlu eh, jaqblu miħaj illi aħna irridu nuqodu iktar attenti għal greening u aħna ħanresqu emendi fuq dak illi fil-fat tressaq mill-Kummissjoni għalli bekk dawn miżuri kun iktar tajbin sabiex ikkumplimentati fil-pratika. Grazzi. Dziękujemy panu posłowi. Teraz zabierze głos przedstawiciel parlamentu. Grazie, Tasio. Issa, il-Parlament Spanjol. Is-Sur Alejandro Alonso Nunez. Grazzi tassew, President. U diffiċli ħafna li nipprova nifoka diskors tiegħi f'żewġ minuti dwar it-ħassib kollu li għandna fir-rigward tal-bidliet proposti fis-CAP. Tlet punti l-ewwel dwar il-budget Il-proposta tal-budget ta' ġunju 2011 naħseb li għandha tkun il-minimu li aħna nistgħu naċċettaw. Il-President qal illi l-ebda vot aħari mu ser isir qabel ma nkunu nafu x'inhu il-budget. U jiena mill bidunet nista' ngħidilkom illi jekk ikun hemm xi bidliet għal aħjar tajjeb wisq imma jekk ikun hemm bidliet proposti li huma inqas mill-budget ta' Ġunju 2011 din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Is-Sur Kapulos Santos produċa dokument li naħseb miexi f'triq it-tajba jipprova jdaħħal il-flessibilità għal kriterji ta' greening li huma applikabbli għal bdiew għażar u għandna grati ħafna l-ħidma tiegħu iżda dan ma jibdilx il-loġika wara l-proposta tal-Kummissjoni li hija li nippruvaw nindirizzaw is-sitwazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali li huma tan differenti billi jippruvaw ipoġġu l-affarijiet kollha fuq l-istess keffa. Jiena naħseb illi dan ikollu effett fuq il-kompetittività ta' ċertu imprizi. Jekk tippermettu li nixtieq nistaqsi l sur Kapulus Santus x'jaħseb dwar il-miljuni ta' ettari illi se rifeġġu bħala żoni ġodda minħabba bidliet għal fis CAP. Dawn ser jidru para zoni ġodda fejn qisu aħna qatt ma konna naħdmuhom qabel ser nagħmlu b'din ir-raba ġdida li ser tfeċ issa bħala riżultat ta' dan. Jekk nasbu dwar il-produzzjoni tal-ħalib, il-laħam fost l-oħrajn. Hemm ħafna setturi differenti tal-agrikoltura illi mhumiex marbuta direttament mal-lettari jew nkella il-żona ta' raba. Dan ser ikollu effett kbir fuq l-għajnuna li jirċivu il-bdiewa dwar is-CMO unika naħseb li dan huwa l-akbar inkwiet għal-bdiewa u għal-raħala palissa. Ma nafx jekkux dan u wix l-aħjar post fejn nina nejda dan imma l-motta kif l-Unjoni Ewropea tintervjeni għandu jkun flessibli, għandu jkun aġli, għanda twieġeb mill-aktar fis possibbli jkun hemm tnaqqis fil-prezzijiet u għanda taħdem għabbażi ta' prezzijiet aġġornati li jisu l-ispejjeż ta' produzzjoni kif għandu jsir f'kull tip ta' miżura bħal din. Għalhekk aħna naħsbu li hija xi ħaġa tassew pożittiva illi kien hemm proposta biex nirrevedu il-miżuri ta' kompetizzjoni fis-settur tal-attività tal-agrikoltura u importanti illi nitlu f'negozjati ta' prezzijiet mal-bdiewa biex minnhom jibbenefikaw tibbenefika l-agrikoltura Ewropea. Grazzi. Grazzi. Is-sur Blumfeld se kellim li miss. Aziz President, Aziz kollegi, jina grat ħafna l din id-diskussjoni. Il-Parlament tal-Latvja qed isegwi mill-qrib l-iżviluppi tal-kwistjonijiet marbuta ma' CAP il-Latvja bħal żewġ stati Baltiċi l-oħra taħseb illi l-aktar ħaġa importanti Huma l-pagamenti diretti mhux ġusti hemm differenzi kbar fost il-livelli kollha tal-pagamenti diretti lill-istati membri. U għalhekk hemm kompetizzjoni mhux ġusta l latvija ta' minn iżgħat pajjiżi Baltiċi sa minn mindu issieħbu fl-Unjoni Ewropea irċevew l-inqas pagamenti diretti fl-Unjoni Ewropea u dan għaliex il-pagamenti diretti ġew ikkalkolati għabbażi tad-dejta mill-1994 sal-1999. F'dan il-perjodu tliet pajjiżi Baltiċi kienu għaddejjin minn tnaqqis storiku fl-agrikoltura. L-istess japplika l-ekonomija għaliex naraw li l-pajjiżi kienu għaddejjin minn tranzizzjoni fl ekonomija tassu il-pagamenti ġew kalkulati għabbażi tad-dejta li hija differenti immens meta mqabla mad-dejta tal-lum. Aħna nemnu hija periodu perjodu l-ġdid il-pagamenti diretti għandhom jiġu kalkulati mod ieħor. Il-pagamenti għandhom jiġu bbażati inqasma għabbażi ta' kalkoli ġusti memx għal ta' perjodi ta' tranzizzjoni. Il-Parlament joffri li jżgura l-inqas 65% tal-medja tal-pagamenti diretti tal bdiwa fl-Unjoni Ewropea dan huwa pass fid-direzzjoni tajba l-Latvja temmen illi l-istati membri kollha għandhom jirċivu għall-inqas 80% tal-medja tal-pagamenti diretti. Biex niżguraw din is-sistema għal pajjiżi Baltiċi il-livell ta' 80% tal-pagamenti medja jeħtieġ illi nżidu 2.1 biljun euro u ma jidhirx li dan huwa il-każ. Dan huwa 0.01% tal-budget ġenerali għal perjodu finanzjarju li jmiss. Aħna nemnu li hemm bżonn ta' pagamenti diretti ġusti. Nemnu illi bdiewa tal-Latvja ikunu jistaw ikampaw għabbażi ta' ammonti anqas. Jekk ma jkunx hemm pagamenti diretti fl-Unjoni Ewropea, imma d-distribuzzjoni tal-pagamenti mhix ġusta. Grazzi tassew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 deputati mill-Parlamenti Nazzjonali l-ewwel punt tiegħi huwa biex infakkar lil kulħadd illi riforma ta' CAP mhix xi ħaġa ta' soltu din id-darba. Pala riżultat ta' trattat ta' Lisbona, is-CAP huwa soġġett tal proċeduri ta' kodeċiżjoni u għalhekk dan il-Parlament għandu rwol sħiħ f'din il-proċedura. Huwa ta' tħassib illi ħut mid-deċiżjonijiet fih dan ir-riforma ta' CAP jinsabu fil-kaxxa ta' negozjati tal-presidenza daniża dwar qafas finanzjarju multianwali li jmiss. Ikolli ngħid illi aħna bħala kumitat irridu naraw li kunem hemm flessibilità fid-deċiżjonijiet permezz ta' proċedura ta' kodeċiżjoni u mhux deċiżjonijiet li jieħdu il-kapijiet ta' stat matul il negozjati tal-MFF tagħhom dwar ir-riforma ġenerali. il cap Ir-riforma għanda twassal għal aktar imma b'inputs inqas ta' sorsi tal-enerġija biex ikon agrikoltura kompetittiva u sostenibli. Il-periklu u tħassib illi għanna aħna fil-komitat huwa illi l-proposta tal-Kummissjoni, il proposti tal-Kummissjoni xi drabi jeħduna fid-direzzjoni opposta u aħna irdu nemendu il-proposti biex nizguraw illi l ħari ikun dan illi għadni kem nejdilkom tal-proċess ta' riforma. Mod partikolari, jekk naraw l-kustjoni tal-greening, jina naħseb li jem appoċ b'saħħtu fil-parlament għal greening tal-pagamenti diretti imma l-akbar tassib huwa illi il-proposti tal-Kummissjoni jipruvaw jikopru kollox tlet miżuri Eh, din jippruvaw jiddaħlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jqisu l-ħtiġijiet differenti fi stati membri differenti. U għalhekk meta dan il-Parlament jivvota dwar l-emendi nittama illi jdaħħal menju ta' miżuri biex l-istati membri ikunu jistaw jazlu it-tlieta illi jazbu li huma aktar adattati għad-żona tagħhom u nittamaw illi għandna maġġoranza biex dan niksbuh jidilli il-miżuri m'għandhomx jiffukaw biss fuq il-biodiversità, din hija importanti, jifukaw jiffukaw ukoll fuq ir rizorsi l-enerġija u l-effiċjenza tal-karbonju biex nindirizza uħut mill-kwistjonijiet ta' tibdil tal-klima li huma tant importanti. Din hija direzzjoni li nittamaw li nkunu nistgħu niksbu f'dan il-Parlament u l-Parlamenti Nazzjonali jasbu wkoll palna. L-aħħar punt dwar il-greening, irridu niżguraw illi sanzjoni dwar il-greening għandha tkun il-pagament innifsu u mhux tkun marbuta mal-pagamenti diretti fuq skala akbar. U għalhekk il-pagament għandu jkun is-sanzjoni jekk inti tażel li ma tagħmilx dan il-greening dwar l-entitlements il-ġodda għal ħafna stati membri fejn aħna nużaw il-bażi storika biex inqasmu l-pagamenti diretti lill bdiewa individwali, hemm tħassib dwar il-veloċità u il-passi li qed tipproponi l-Kummissjoni. Rridu naraw xi bidliet hemmhekk, grazzi President. Grazzi tassew, grazzi tal-li mal-ħin. Is-Sur Hess mill-Awstrija, Is-Sur Hessel mill-Awstrija. Grazzi ħafna. Aħna nixtiequ li jkollna kumpaniji li jaħdmu tajjeb, però nixtiequ wkoll li fejn il kondizjoni ta' produttività mhumiex tajbin noqod noqogħdu attenti f'dak li huma proposti minnaħat tal-Kummissjoni, ċertu affarijiet minnaħat tal-Kummissjoni mhumiex aċċettibbli naħseb li ċertu kriterji rridu nerġgħu nevalwamum dwar eh, il- l-iżvilupp rurali jiena naħseb illi ċertu affarijiet bħal trobija tal-annimali dan mhuwiex possibbli li implementaw dawn il-bidliet u r-riformi u hemm ċertu kumpaniji wkoll li fil-fatt qegħdin jaħdmu fuq ċertu kriterji u Allura, per eżempju, għal-reġuni li jridu ħasu 300 euro għal kull ettaru dinja xaħġa li jgħadda xejn eżagġerata, tema ta' semplifikazzjoni. Anka f'dak li għandu xaqsam ir-reġjun ta' eh, l-Alpi, din hija xi ħaġa li tista' tkun diffiċli li nimplementawha fil-prattika, però jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, pajsaċ li jħin kollu jimbidel ħajkun diffiċli nimplementaw is sugġeriment tal-Kummissjoni. Għal din raġuni jiena naħseb li importanti li aħna ikonna medja ta' mit ettaru u eh, irridu naraw ukoll li nimplementaw proċedura illi permezz tagħha wkoll narfu art li tkun ta' madwar 30 ettaru dwar il-greening jena naħseb illi huwa tajjeb li nitrattawhom bl-istess mod bħal miżuri pio, però ma nistgħux innaqsu il-ħlas dirett u dwar il-greening jiena naħseb illi m'għandniex illi ma nix naraw li da jkun marbut ma' kumpaniji il Kumpaniji għandhom jizomu l-possibilità flessibili, l-possibilità li jibqaw flessibili kem jista' jkun, specialment jekk huma għandhom ċertu miżuri diġà dispozizjoni dispożizzjoni tagħhom. U f'dak li għandu xieqsam il-karta s-safra li hija proposta li tkun introdotta fis-sistema ta' kontrol, di xi ħaġa tajba, grazzi. <coughs> Bardzo dziękuję. Teraz prosimy o zabranie głosu panią poseł Irewę Oskarsson. Grazzi ta' sew kellem li miss. Grazzi President. Grazzi għal dan id-dibattitu tant interessanti. Jina naħseb illi ħafna diġa jafu xin il-pozizjoni tal-Iżvezja dwar dan is-suġġett. Huwa importanti illi konna budget b'saħħtu wara dawn l-idejat kollha li aħna għandna dan il-budget jiġi użat mod effettiv, mod immirat biex inkunu nistaw biex ikun jista' jkollna pajsaġġ b'saħħtu u għalhekk importanti li jkollna settur agrikolu li jaħdem mod tajjeb bil-greening irridu naqblu minn qabel x'kontenut ta' greening ser ikonna din trid tkun ħaġa ċara daqs il-kristall. U importanti li natu tifsira definizzjoni komuni għal pajjiżi kollha importanti li konna regoli komuni kif qalu l-kollegi biex bekk ikonna kompetizzjoni fuq l-istess livell fl-Unjoni imma anke eh, fuq livell globali. U importanti li t-tieni pilastru imbagħad isir fattur importanti għall iżvilupp tal-ispazju rurali għal dawk li jażlu illi kollhom attivitajiet alternattivi u importanti li jkun hemm approċċ fir rigward tal-imprenditori żgħażagħ li jkunu jistgħu jiksbu nieta hawnhekk. il bdiwa l-aktar veterani jeħtieġu li jkollhom regoli ta' faċilitar biex huma jitilqu mill din il-ħidma b'aktar greening, aktar effiċenza u aktar effettività fl-użu tar-riżorsi. wkoll fil-provvista agroalimentari fl-Unjoni Ewropea rridu ċarezza fil-rigward tal-appoġġ li żoni l-aktar zvantaġġati jiena ma naqbilx ma dak li qal il-kollega tal-Awstrija ma kull ma qal imma huwa importanti li nsibu soluzzjonijiet għal żoni bħal dawn żoni montanjużi jew inkella żvantaġġati. Grazzi. Issa l-Onorevoli Hosting. l Garcia, Signora Garcia. Grazie, President. L-ewel net, jena nishtiq nirringrazzjak tal-li organizzajt dan l-avveniment tal-li xuwa importanti illi aħna namlu skambju ta' femiet mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali Jiena wkoll nixtieq nitratta l-anijiet u mhux kif aħna qegħdin nimplementawhom daw. Għaliex aħna rridu inqisu illi l-iktar ħaġa importanti i x'inhu lan ta' CAP. Jiena naħseb illi aħna għandna bżonn ta' CAP b'saħħi ta' mens biex ikonna prodotti tal-ikel illi ċittadini kunu jistaw jifilħu iħalsuhom u dan għandu ikun lantana. Aħna nemnu li settur primarju huwa settur strateġiku mens. Ridu nindirizzaw bl-istess mod palma nindirizzaw id-difiża jew setturi oħra importanti. Jiena naħseb illi l-proposta hija tajba ħafna l-istati membri jistaw jiddeċidu għarrasom fir rigward tal specifitajiet tal-pajjiżi individwali tagħhom hemm xi kwistjonijiet li ma tqajmux minn rapporters. Ma nafx jekk nistgħux nużaw il miżuri il-pagamenti akkopjati jiena naqbel mal-kollegi mill-PPE ġifiri il-miżuri ta' greening ma jistawx ikunu l-istess għal kulħadd fl-Unjoni Ewropea għaliex jekk ma nqisux il-fatt li l-agrikoltura hija differenti aħna mhux ser insibu ftehim. Dwar l-ewwel pilastru nixtieq nfakkarkom illi dwar il-kumpens għal bdiewa dan jinsab hemmhekk għal żewġ raġunijiet naraw il-benessri tal-annimali, sostenibilità, u aħna bażikament qegħdin inneħulhom il-kompetittività tagħhom. irdu nqisu xi ħaġa oħra, jiġifieri illi sakemm ma jkollniex unjoni fiskali u finanzjarja u sakemm ma aktar pajjiżi ma jisseħbux fl-euro ma nistawx nitkellmu dwar il-politika tal-agrikoltura komuni fuq livell Ewropew. Din hija xi ħaġa li ma ġiet żviluppata ġifieri l-għajnuniet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 Nixtieq nirringrazzja ir-rapporters għal eh, l-isforzi li għamlu fuq dan il-pakkett. Il-pożizzjoni ta' Rumanija issa. Qed qed nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' risorsi naturali u tal-politika agrikola nixtieq ngħid tal-ġej. Ir-Rumanija taqbel l-ammonti li qed tipproponi l-Kummissjoni eh, Ewropea imma fuq il minimu dan aħna nixtiqu li jkollna ammont uniku għal dawn il-pagamenti għax bejn iġifri meta nqisu l-ammont massimu l-ammont minimu. Il-ceiling għal dawk il-kunem ceiling għal min għandu eh, zona agrikola kbira ma naqblux. Umbat fuq il-pagamenti diretti rridu innaqsu l-burokrazija. Meta għanna 30% eh, ta' dawn il-pagamenti diretta, din hija ċifra eh, għolja wis aħna nixtiequ li konna zoċ ceilings għal dawk il-pagamenti tart u għal l-oħrajn. Għal greening għandu jkun l-ammont l-istess għal Europa kollha fuq il-rata ta' 20% għall-izvilupp eh, rurali dawn il-kriterji naħsbu li rridu nżommu u d-majnejna il-GDP ta' kull pajjiż u meta qed naraw kemm se jiġu allokati fondi lil kull pajjiż dan għandu jrid jiġi konsidrat. Aħna ma naqblux ma ċifra ta' 4% il-naħsbu li hemm bżonn ta' 7% jiġifieri li eh, ammont jiġu trasferiti fallin inqas btejn. Issa fuq l-ambjent 3% għal dawk sa 20 ettaru umbat iktar minn 20 ettaru ikun hemm l-ammont ieħor. Irridu wkoll nagħmlu differenza bejn il-pajjiżi ġodda u dawk iktar odma membri tal-Unjoni. Il-ġodda jridu jieġu jirċivu għajnuna aħjar mill-oħrajn, per eżempju nitkellmu fuq l-irrigazzjoni. Naħsbu f'dawn l-affarijiet għal pajjiżi il-ġodda. Grazzi. Głos przedstawiciel Parlamentu Portugalii. Grazzi ħafna samnaħa tal-Parlament Nazzjonali Portugiż għan sur Baptista. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna naqblu u nappoġġaw l-anijiet tar-riforma tal-politika agrikola komuni, ġifiri li aħna rridu niskuraw li jkollna s-sigurtà ta' provvista ta' prodotti tal-ikel għal ċittadini tagħna u li aħna jkollna xogħol attiv għaċ-ċittadini kif ukoll nużaw bl-aħjar mod l-art agrikola tagħna huwa importanti li kollu nappoġġjaw ix-xogħlijiet għaċ-ċittadini tagħna. Aħna mhux biss iżda nridu ngħidu li aħna favur, irridu nimplementaw ukoll miżuri li huma meħtieġa ħalli bekk nagħmluha possibbli li nilħu l-għanijiet tagħna. Nixtiequ ngħidu proset li sur Kapolos Santos tar-rapport tiegħu naħseb li verament kien wera illi huwa qalbini ħafna bil-mod ta' kif huwa issuġġer ċertu miżuri u l-mod ta' kif għandhom ikunu implementati aħna naħsbu li għandna jkollna livell tajjeb ta' appoġġ għal bdiewa u għandna bżonn ta' aktar konverġenza mhux biss fuq eh, livell, mhux għal livell iktar baxx mill-medju eh, Ewropew, iżda fuq il-livell tal-medju Ewropew. Importanti wkoll li nippermettu li jkun hemm konverġenza ġenerali għal produtturi ta' prodotti tal-ikel fl-Ewropa. Bżonna nappoġġawhom kif nistgħu ħalli bekk huma jkomplu jkunu attivi fil-produzzjoni tal-ikel u eh, fil-produzzjoni in ġenerali. Xi ħaġa oħra nitkellem dwarha hija marbuta mal-greening. Aħna naħsbu illi il-miżura ta' greening hija miżura importanti. Rridu niżguraw illi l-agrikoltura u l-qasam agrikolu dejjem jirrispetta l-ambjent. Di xi ħaġa importanti ħafna, però fl-istess ħin il-miżuri ta' greening irridu wkoll iqisu il-differenzi bejn stat membru ieħor, speċjalment il-karatteristiċi speċifiċi ta' pajjiżi mediterrani, bħal pereżempju u b'mod speċifiku wkoll l-irrigazzjoni Aħna mnaħat tal-pajizi mediterranju nafu ma nistawx nżommu livell sostenibli ta' produzzjoni agrikola mingħajr ma jkollna appoġġ sostenibbli għall irrigazzjoni Għal raġuni naħseb li l-greening irid ikun xi ħaġa li tkun ta' inċentiv u mhux xi ħaġa ta' kastik u dan huwa pont li jiena verament xtaqt nisħaq fuqu. Ħaġa oħra li dispeċini dwara ikolli najt li l-Kummissjoni ma stabilixxitx data speċifika sabiex aħna nippruvaw inneħħu l-isbilanċ bejn il-pagamenti għall istati membri. Grazzi. Issa s-sur Hoisling, il-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna nixtieq nilqakom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Mhux sowa illi l-Konservattivi biss jitkellmu iżda tajjeb li anke aħna nitkellmu. Dwar il-greening naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna fil-kuntest ta' din ir-reforma u din hija raġuni ġdida wkoll talli qegħdin ikunu implementati dawn ir-riformi. Flus għal pubbliku u din hija xi ħaġa importanti aħna nippruvaw eh, infasslu eh, b'mod flessibbli dan kollu, però dan illi jista' ukoll ukoll jipperikola u jeddet il-ħlas illi wieħed jista' jibbenefika minnu taħt l-ewwel pilastru jiena naħseb ukoll li l-politika agrikola komuni aħna rridu naraw illi jitqasmu il-budget sew mod ġust u aħna fil-fatt nirtikaw ċertu affarijiet binħat tal-kummissjoni dwar il-proposta tal-kummissjoni. Aħna naħsbu illi Hemm bżonn ta' bidu ġdid, però hemm bżonn li jkun hemm tqassim tajjeb ukoll bejn kumpaniji żgħar u dawk ikbar. U aħna dejjem edna illi konna favur il-capping. Aħna ma nasbux illi hemm raġuni għalfejn il-kumpaniji l-kbar nkomplu ntuhom iktar flus milli diġa tajnihom jina naħseb li rridu nifukaw iktar fuq il-kumpaniji żgħar. Issa f'dak intu x'aqsam it-tieni pilastru aħna favur l-approċċ illi qal li t dwar ir-rapporter ġifieri konna dan it-tlieta fil-mija anka programmi ambjentali u dan għandu jkun possibbli wkoll fuq il-livell Ewropew ħalli mbagħad dan bħala konsekwenza jista' jkun implementat anka fl-Istati Membri. Għanna bżonn bla dubju ta' xejn ukoll li li fit-tieni pilastru aħna ma norbtux dan mal-kumpaniji, din ħatta tista tikkomplika iktar l-affarijiet u tista wkoll tossal għal fatt li ċertu kumpaniji ħajfallu u jien naħseb li din mhijiex xi ħaġa li hija tajba li tkun taħt it-tieni pilastru, naħseb li din għandha tkun fil-programm speċjali u nkollha l pilastru jiena nappoġġa il- proposti ta' Sur Danton aħna għandna bżonn ta' appoġġ mhux bissa t-sokkor u għal produzzjoni oħra iżda anka għal bosta qosma jiena verament nixtieq illi nħeġġeġ lill parlamentari kollha sabiex jerġgħu jaħsmu fuq is-suġġett tal-ħalib aħna eh, kif rajna fil-kriżi illi kellna tal-ħalib aħna rajna wkoll li fuq tal-ħalib xorta waħda tfadilna sitwazzjoni diffiċli. Proszę Państwa, zmienimy troszkę zasady. Trzech posłów z, parlamentu na, na, z parlamentów narodowych będzie zabierać głos i jeden z parlamentów. Grazzi, ħanibdu daqxejn ir-regoli, ħajkonna tliet rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali mbagħad membru wieħed biss mill-Parlament Ewropew. U nitlobkom għal darba oħra sabiex iżommu ma' żewġ minuti li huma allokati għalikom ħalli titkellmu. Issa għandna Sir Nekrif mill-Lussemburg. Merci, Monsieur le Président, pour l'invitation d'aujourd'hui. Grazie ħafna, nishtiq nir-ingrazzja, għom tal-istudentuna unek. Aħna lina, il-priorita hija il-greening, meta qed nitkellmu fuq 7% tal-super eh, tal-art. Is-Sur Christiansen l-ewwel qal issuġġerixxa li 6% jistaw jinżlu sa 3.5% jekk jizidu xi miżuri oħra. Għalina u kol 7% hija ċifra olja wis. Għalek aħna naħsbu li il-kriterji għandhom ikunu iċċarati. Ovvjament ridu jibqaw jaqblu mal priorita li konna greening iktar tajjeb. Għalek, sur President, Tista' inti tina ftit l-informazzjoni dwar x'qed jiġri dwar in-negozjati dwar din iċ-ċifra ta' 7% ta' l-art li tittintuża biss għal fini ambjentali. Grazzi. Peter Grazie ħafna. Mr. Peters, issa. Dirk Peters, mill belġi Grazzi ħafna, Sur President. Jekk tippermetti li nuża dawn iż-żewġ minuti sabiex nitkellem fuq il-greening. Jekk jogħġbok, l-agrikoltura fil-parti tal-Ewropa illi ninsab fiha jien, jinsab fiha l-Belġu, hija fuq art illi hija ċatta, però rridu noqogħdu attenti ħabba art li hija ċatta. Però l-politika agrikola komuni palsa tinsab fi tranzizzjoni. U aħna nixtiequ li jkollna biżejjed ikel ta' kwalità tajba f'mument fejn hemm bosta problemi għal dan il-qasam agrikolu. Issa dawn l-affarijiet kollha jsiru fuq bażi awtomatika bażi ta' suq ħiles, Però aħna minnħat tal-Parlament fjamming nixtiequ nġbilkom l-attenzjoni għas-sitwazzjoni li għandna fil-bidja fjamminga illi hija bidja li hija differenti ħafna waħda mill-oħra li hemm differenzi kbar u rridu nagħtu attenzjoni partikolari li żoni illi huma fil-madwar U ejja nizguraw illi jkun possibbli illi ikonna ftit mill-fondi mill-ewwel pilastru jkunu trasferiti għat-tieni pilastru. Għanna mistoqsija wkoll dwar il-greening, aħna nixtru li konna agrikoltura aktar sostenibli u f'din il-kwistjoni ta' 30 fil-mija. Aħna naħsbu li dan huwa pass importanti illi għandna nieħdu f'dak li x'jaqsam ehm, bidja iktar responsabbli u dan ma jkunx m'għandux ikun għal għaddannu dannu ta' em, ta' semplifikazzjoni l-affarijiet iridu jkunu iktar preċiżi u jindirizzaw ir-reġuni u l-karatteristiċi individwali tagħhom. Aħna nixtiequ li fl-Ewropa jkollna standard żolin u għadin raġuni hemm bżonn li jkunu ambizzjużi u illi naraw illi kemm nistat membri kif ukoll ir-reġuni jkunu jistgħu jimplementaw dawn ir-regoli mhux joqogħdu jintilfu f'ħafna burokrazija u regoli żejda, jiena naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nofru iktar valur miżjud, iktar sostenibilità u iktar greening fl-agrikoltura tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna tal iżammejt ma' żewġ minuti allokati għalik issa Sur Van Kevin. Hemm xi ftit punti iva li nixtieq nindirizza, nixtieq nibda billi ngħidilkom illi il seta ta' bargaining għal bdiewa għandha tissaħħa ħalli bekk huma jkunu jistgħu jkunu premjati għal produzzjoni tagħhom. In-innovazzjoni hija importanti wkoll. Aħna nixtiequ li jkollna 10% tal-pakk tal-flejes tal-pakk li tkun investita fl-innovazzjoni. Fl fil-riċerka u l-innovazzjoni fil-fatt, għand nitkellmu fuq kważi 10 biljun euro, ħaġa oħra importanti hija li fl-ewwel f'dan l-ewwel pilastru aħna nixtru niskuraw illi dispożizzjonijiet ta' greening għandhom ikunu marbuta mal-HR u aħna ma nixtuqux illi il-flus il ħajnataw ħajkun marbut mal-produttività. Naħbar dan jista' jirrappreżenta pastura mhux il-qudiem. Passiħor, eh, poddiħor li nixtieq nitkellem dwaru huwa illi aħna rridu naraw eżattament fiex kif ħan implementaw dawn il-mizuri għalli bekk nappoġġaw il-popolazzjonijiet fid-dinja li qed t-izviluppaw, nishtiqu li konna evalwazzjoni tal-impatt dwar dan u anka dwar il-ħtiġa ta' konverġenza u lokazzjoni mill-ġdid tal-fondi nafu li hemm ċertu pajjiżi li qegħdin jirċivu iktar ħlas minn ħaddieħor u għandu jkun hemm rapproxmu għandu jkun hemm bilanċ gradwali. Importanti illi dawk li qegħdin jikkontribwixxu ta' 8% bħal ma tnamlu aħna dan huwa iktar minn pajjiżi oħrajn li huma aktar sinjuri, ġifieri rridu naraw min qed jagħmel iktar sforz ħalli jkun hemm iktar bilanċ bejn il-pajjiżi. Aħna min-naħa tal-Olanda favur illi naqsu kemm jista' jkun il-burokrazija. U naħseb illi nistgħu iva hemm lok għad naqis ta' burokrazija fih dan il-politika Romuni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Viċi President tal-Kumitat Agrikolu tal-Parlament Ewropew, Sur Pawson. Grazzi ħafna. Nixtieq nilqa parlamentari kollha Ewropej u dawk nazzjonali wkoll jiena nixtieq illi nifoka b'mod partikolari dwar dan il-punt. Dwar dawn il-punti li qed jissemmew. Pablo Santos huwa verament popolari famus ħafna minħabba li verament qatt attent sabiex iqis l-opinjonijiet differenti illi aħna kellna bħala xedew rapporters fuq rapport tiegħu bħal pereżempju bħalissa f'dan ir-rapport fil-kumitat aħna din nitkellmu fuq is-saħħa tal-annimali. Bħala alternattiva bejn dawn il-prijoritajiet li din hija xi ħaġa importanti ħafna bħala riżultat għalina. U anka fuq livell nazzjonali, issa jiena nixtieq nsaqsikom xi ħaġa. Bħalissa f'dan il-perjodu kollu kemm aħna tkellimna fuq il-kwistjoni tal-ambjent u ħarsin tal-ambjent huwa ċar illi huwa importanti ħafna għalina għal fatt li aħna nixtiequ nibqgħu eh, b'saħħitna. U jekk aħna nixtu li konna settur agrikolu b'saħħtu fl-Ewropa dan għandu jkun importanti ħalli jkollna soċjetà b'saħħitha wkoll u fih dan il-programmi agrikoli aħna rridu naraw illi fuq il-livell soċjali u kulturali kif ukoll ekonomiku jkun hemm biżejjed possibiltajiet li aħna ngħixu tajjeb fiż-żoni rurali u fil-kampanja kemm għall bdiewa u kif ukoll għall-familji tagħhom iżda nkalda wkoll kollha li jgħixu fil-kampanja Ġifiri, meta aħna qegħdin niddiskutu dwar dawn il-kwistjonijiet agrikoli u jiex għandhom xasma l-ambjent u zoni rurali aħna nafu illi ħajjattiva fil-kampanja hija importanti ħafna. U allura rridu aħna nikkonsidrawhom dawn l-affarijiet flimkien mal-agrikoltura. Grazzi. Grazzi ħafna. kellim li mis, is-sur Pupinis. Sur President, nishtin ingrazzja ħafna l-kollegi tal-Parlament Ewropew u l-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali aħna llum qegħdin diskutu suġġett importanti ħafna, nixtiequ nappoġġaw il-miżuri tal- riforma tal-politika agrikola komuni, però f'dak li nixtaqsam il-greening, aħna mhux biss irridu ndiskutu dwar l-standards, iżda anka il-ħlas dirett li mhux l-istess għal kulħadd aħna iffirmajna spjegazzjoni dikjerazzjoni minna eh, l-Estonja, l-Litwanja u l-Latvja Però dan huwa l-ewwel pass aħna mhux biżejjed illi sempliċement noħorġu b'dikerazzjoni, aħna nabżon ta' aktar miżuri ta' appoġġ sabiex ikollna aktar bilanċ u jkun hemm l-istess ħlas dirett bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, suġġett importanti ieħor illi semma llum kien dak eh, tal-art agrikola. Għal 50 sena sħaħ l-art agrikola kienet iktar nazzjonali fil-pajjiżi tagħna u issa aħna qegħdin naraw li qed jerġgħu jingħataw lura lis-settur privat, lill-proprjetarji privati. U aħna kellna madwar 6 miljun ettaru fil-fatt ta' art li kienet tas-settur pubbliku issa ħassir Eh, għatmur fidejn il-privat u aħna rridu nkunu nafu eżattament li ma tip ta' miżura intom għedin tipprevedu li għat applika għal din it-tip ta' art u anka f'dak li għandu xaqsam l-iżvilupp ehm, rurali aħna rridu nifukaw fuq dawn l u aħna rridu naraw li l-finanzjament ma jonqosx. Anzi, Importanti li konna l-infrastruttura li hija meħtieġa fil-qassam tal-agrikoltura u aħna rridu nużaw l-aħjar tip ta' teknoloġija, però aħna din naraw illi fil-pajjiżi il-ġodda tal-Unjoni Ewropea dan mhuwiex il-każ. Però aħna rridu nitkellmu wkoll fuq l-anijiet ta' implementazzjoni u f'dak li għandu x'jaqsam minn negozjati aħna rridu nkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet tagħna anke f'dak li għandu x'jaqsam il-ħlas dirett. Aħna nippruvaw insibu soluzzjonijiet aħjar. Grazzi. Z Finlandii Pan poseł Satonen. Grazzi, Finlandia, il-Sinjur Satonen. Nishti Nate li l-proposti iridu jiġu simplifikati. Aħna naħsbu li l-pagamenti coupled tajbin imma jridu jkunu iktar minn 10%. fil-mija. Bax bek business nżommu l-produzzjoni. Ir-regoli jridu jkunu sempliċi u verament jistaw jitħaddmu. Irridu u koll inqisu il-kondizjonijiet differenti li varjaw, kondizjonijiet finanzjari, ekonomiċi. Mija għanna ħafna reġjuni li huma klassifikati bħala zoni naturali. U hemm ħafna ġifiri l-FA, l-FAs u qatt ma jistaw anki bl-investimenti li jagħmlu l-raħal, il-bdewa r-raħala jelbu problemi ta' klima per eżempju. Ridu inneħħu il super quotas. Jekk anzi il-sugar quotas. Is-simplifikazzjoni hija l-iktar ħaġa importanti. U wkoll importanti li nżommu il-possibilitajiet ta' kofinanzjament fejn daħa tal-komunità hija ta' bejn 25 u 75% eh, l-iżvilupp rurali. Aħna nużaw ħafna kofinanzjament biex nżommu programmi ta' l fejz u ħaġa li jila diġi diskussa fl-Ewropa hija li kull min għandu sem f'din il-katina tal-ikel għandu wkoll kollu il-ritorn tal-ispejjeż li jagħmel. Grazzi ħafna l-Estonja sa is-Surkova. President, kollegi, jiena sodisfat ħafna nisma' l-lum li ħafna ma dawk li femu li l-problemi tal- pajjiżi baltiċi għandhom problemi bil-diskrepanza tal-dawn il-tip ta' pagamenti. Naħseb li jekk nifmu dan, inkunu nistaw namlu konverġenza tal-pagamenti diretti bejn l-istati u neħilsu mill-disugwaljenza gbar eh, li jeżistu f'dan il-qasam tal-politika agrikola. Nixtieq ukoll jiena nenfasizza il-fatt li meta nitkellmu fuq il bdiwa u raħala attivi u skont ġifiri l-proposta tal-Kummissjoni li tippermetti li lajnuna tista' tkompli anki għal dik l-attività li eh, ma ġib xejn ġdid kemm liċ-soċjetà laqas l-ambjent. Imma meta nitkellmu fuq il-valur miżjut tal-soċjetà eh, tagħna rridu nkomplu fit-triq li bdejna. Grazzi. Grazzi. anki tal-li mal-ħin. Issa, issur u Wojciechowski mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, President. Jina mhux se ngħid xejn ġdid hawnhekk illum assembleja għax ħafna drabi qed dak li qed li sennejt, sur ruxtik ukoll tkellem dwar dan il-punt aħna hawnhekk għandna diskriminazzjoni ovvja li toħroġ minn sistema li mija mhix li mhix ugwali meta qed nitkellmu fuq il-pagamenti diretti Hawnhekk fuq din il-biċċa xogħol irridu nkunu realistiċi. Il-deputati tal-pajjiżi li jibbenefikaw minn pagamenti ktar baxxi jridu jammettu għal dan ir-realizmu. Muxet qed nitkellmu biss fuq flus imma hawnhekk. L-ewwel qabel kollox qed nitkellmu fuq regoli, fuq liġi il-pajjiżi l-istati membri il-ġodda għax dan l-iktar li t-konċena għalilom għandhom dritt għax edin qed eh, jiġi miksur il-prinċipju tal-diskriminazzjoni hawnhekk. Mhux qed nitkellmu fuq kriteri eh, li huma stabiliti imma għax għandek razzet jinsab fuq f'pajjiż u mhux fiħor. Naħseb din it-tip ta' diskriminazzjoni miex aċċettabbli hija problema li ilna nitkellmu fuqha. U qatt jiena mar smajt argumenti legali fuq dan ma nistawx e, ikonna ċertu prinċipri jmorru kontra trattat, ġifiri dawk li jirċivu iktar oħra jinċifu inqas għax daw dejjem hekk kienu jirċievu. Hawnhekk din id-diskriminazzjoni ma taqbel xejn ma trattat u ma nistgħu qatt niġġustifikaw dawn abbażi legali għalhekk irridu nsibu soluzzjoni oħra li tkun politikalment realistika, li tkun taqbel mal-liġi u aħna ma nistgħux nibqgħu naċċettaw li liġi tiġu miksura regoli li ikunu edin verament jiddizappuntaw il-bdiewa. Il Sur, Ġorġavski huwa wkoll avukat ma ninsawx dan, jgħid il-President. Issa, għal-Parlament tal-Ġermanja. Ek joġbok, Sinjura. Sinjura. Onorevoli. Grazie ħafna. Grazie għal xogħol verament tajjeb li huma għamlu il-reporters l-ewwel qed jiena naħseb li aħna għandna nippruvaw l-ewwel qabel kollox li ikonna l-budget mistħoq għal PAK il-Parlament tal-Ġermanja diġà beda jaħdem f'din it-triq għalhekk huwa importanti li nirrikonoxxu l-fatt li l-ġejjieni tal-Ewropa se jkun jiddependi fuq PAK għawija b'saħħitha ta' stoffa u anki żvilupp rurali fl-Ewropa li jkun b'saħħtu il-pozizjoni li ħas sur ċolos il-kommissarju dwar il-proposti għal-budget, rajna li kienem proposti konkreti, u jiena verament napprezza x-xol ta' sur Kapulos Santos tal-li huwa ħadem fuq dan id-dossier. speċjalment meta qed nitkellmu fuq ċertu pjanti miżuri ta' protezzjoni għall-ambjent li se naċċenna eh, fuq dan tal-aħħar. Ir-rapport ta' Sur Danta wkoll huwa wieħed ta' importanza kbira. Jina naħseb li fil-żmien li qed ngħixu fih huwa importanti li nirrikonoxxu il-fatt li miżuri liberalizzati irridu nerġgħu naħsbuhom għax irridu naraw li l-ekonomija taħdem so. Is-sur danta u koll konsidra setturi oħra fil-passat għankwantu regolamenti tas-suq u kien qal li ċertu kontribuzzjoni tista' ssir sal-2030 u għalhekk huwa importanti għalina li naddottaw linja ta' ta' kif naħsbuha differenti, l-Kummissjoni trid ukoll tikkonsidra is-sitwazzjoni tal bdi raħala tagħna. Ħafna l-istati membri wkoll iridu u fuq saqajhom u jipproponu affarijiet ġodda. fuq it-tieni pilastri rridu nkunu wkoll għawija f'dak li ngħidu. Ma naħsibx li il-proposti kif huma huma daqstant pozittivi fil-fatt jekk nużadan dan kollu bħala strument ta' kompetittività hija tista' tkun alternattiva imma nużaw dan kollu bħala mezz ta' inkoraġġiment irridu naraw li jkun hemm il-kontrolli irid irridu naraw li il-burokrazija, il-pis eh, burokratiku ma, ma netilfux kollox mħabba fieħ. Jina naħseb li tamin issa eh, niddeċidu ta' malajn kemm fuq il-baġit kif ukoll fuq situazzjoni agrikola. agrikola naraw kif l-affarijiet se jiżvolġu biss mill-perspettiva tal-budget u noqogħdu nistennew dan se tkun ħaġa diffiċli jekk ma jkollniex eh, bil unanimu fuq programm tajjeb se jkollna l-problemi biex eh, naħseb bekk ridu nimxu bil-MFF. Grazzi. Grazzi ħafna. Jena naħseb li anki Sinjura Merkel għandha xi tgħid fuq l-MFF. Pan possew Paolo Russo. Issa jmiss il-Paolo Russo. Le. Przepraszamy. Grazie Presidente. Eh, intanto mi kon... Grazzi, President. L-ewwel net jiena nixtieq qajjem żewġ affarijiet. Żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net. Jiena eh, mhux l-ewwel darba li tkellimt fuq fu, l-ewwel waħda li għandha x'taqsam mal-politika agrikola ma iktar u iktar il-modell fl-Europa li rridu aħna eh, nibnu u li emżon nibnu speċjalment il-fat li il-parlament li nirrepreżenta jien mhux l-ewwel darba li tkellem fuq il-fat li fl-Ewropa bżonn li fl-Ewropa ridu opportunità ndaqs u mhux Ewropa li titlef dak kollu li għadanjat matul l-istorja fuq il-produzzjoni speċifika ta' kull ta' kull pajjiż irridu naraw il-prodott, naraw u koll nkunu namlu ftit bilanċ bejn il-modernità, tradizzjoni, il-fat li aħna nistaw u koll namlu l-profitti u li nipqaw fuq il-suq. Jekk ma namlux dan kollu, ovvjament ma naslux u ma naslux għal din l-affarijiet innovativi li biex mill-kumpanniji tagħna jistgħu jimxu l qoddim Imbagħad għal pak il-ġdida rridu naraw ukoll li jekk niskludu l-kulturi tradizjoni tal- ċertu pajjiżi, per eżempju, l-produzzjoni ta' żejt, naħseb tkun ħaġa żbaljata. Anzi, forsi ma tkunx. Forsi aħna ma nkunux edin eh, napprezzaw kontinent stant importanti, storiku, ġeografiku, differenti, differenti u koll, mux bis fil-komportament imma kif fil-kultura. Ma rridux il-pak għad kosta kollox f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika u istituzzjonali, pak kwalunkwe tkun verament ma nkunux qegħdin inħarsu iktar il-bot minn imneħirna jġib iktar euroċettiċiżmu. Irridu u kol PAK li iżom il-level ta' eccellenza li taraf u kol id-differenzi minnajr ma iġib fi xej ħafna u ħafna stabilimenti agrikoli li ħafna minnhom biex sabiex ikollhom prodotti aħjar kellhom ukoll jisselfu flejjes kbar. Nafu wkoll li dawn huma eh, mod ta' kif jistgħu jkunu traċċabbli. Grazzi. Głos zabierze Lord Cameron. Bazz Bruxa. thank you, Mr. Chair. Grazzi ħafna. Eh, Lord Cameron Jina u kol bidwi għalek nishtiq nejt li l-komitat tijaj jemmen li jek se ħafna flajis li morru minnant minn għetħallas it-taxxa għant il-bidwi li tikonna il kondizjonalita Imma tkun ħagġa surda jek din il kondizjonalita ma tkunx bazata fuq kriterji reġjonali. U il-kondizjonijiet kif għal eh, George Lamb eh, jista' jkun met biex naslu, nasab tkun ukoll ħaġa ġusta għax Um, nafu li hemm ċertu bdiema li eh, diġa ħasbu fl-ambjent u li dawn ma, ma jiġux ikkonsidrati fir-regoli ġodda tal-greening, iskema tal-greening. Jiena naħseb jekk irid nżommu il kompetitività tal-Unjoni Ewropea eh, fil-qasam agrikolu, irridu npoġġu iktar flus fit-tieni pilastru mhux fl-ewwel pilastru. Mhux qed nitkellem fuq il-face li għandhom bżonn jiġu mejjuna imma irridu npoġġu iktar eh, flejjes f'dan il-seklu 21 fl-ekonomija rurali iktar wiesa sabiex ikun hemm iktar postijiet ta' xogħol li jinħolqu għal familji tal-bdiewa u il-fatt li dawn ikunu fiż-żoni remoti l-bot m'għandix tkun problema rridu iktar diversifikazzjoni anki produzzjoni fuq skala żgħira u dan kollu ġifieri biex nidħlu fit-tieni pilastru. Naħsbu jiena naħseb li dan għandu jkun strument ekonomiku. Imma jina eh, aħna naħsbu u għadna ma semmejniex dan li rridu niproteġuhom il-bdiewa mill-problemi mhux biss tal- temp imma anki tal-prezzijiet fl-Afrika hemm eh, l-skemi tal-assikurazzjoni anki il-premius li jasta mija u dan jitħallas nofsu mill-bidwi u nofs eh, jitħallas mill-input supplier dawn l-iskemi kull ma jmorru qed jiksbu ktar popolarità fl-Afrika u aħna nisperaw li l-Unjoni tkun ukoll tista' taħseb għal skema ta' dan it-tif fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi. Il, kumitat issa tal-Parlament Ewropew, Sinjura, Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq illi iżom mal lista ta' l-ordni tal kelliema u mhux eh, taqbad u eh, issemmi lil min tixtieq li titkellem fuq l-ebda ordni. Jiena mill-ewwel net eh, mill-ewwel bil-bidu tal li xtaqt nitkellem u issa tuli li nista' nitkellem. Jiena naħseb ukoll li s-soċjetà u anke l-maġġoranza tal-Parlament mhuwiex jgħat iżom f'moħħu l-anijiet tal-Kumitat Agrikolu biss. Is-soċjetà qiegħda tistenna minna bħala Ewropej li aħna nimplementaw l-istrateġija ta' sena 2020 din ġuri naħseb li huwa tajjeb li 30% mill-ħlas ta' dirett ikun iktar ekoloġiku naħseb li hija xi ħaġa tajba wkoll illi aħna nippruvaw eh, nevitaw li jkun hemm diversifikazzjoni u illi aħna nifru perċentwal għal żoni ekoloġiċi. Iżda l-kwistjoni hija kif aħna għandna nagħmlu dan l-aħjar bl-aħjar mod. U eh, rridu jkollna katalgu ta' miżuri, iżda aħna rridu naraw illi fil-fatt dawn il-maġġoranza tal-58 biljun euro li aħna nixtiequ li konna fil-budget tal-agrikoltura, irridu naraw kif nqasmuh u aħna nixtieq ngħidulkom illi moċċari li dan ħajkun it-tnaqqis fil-fond ta' koeżjoni, fil-fond strutturali wkoll. Din raġuni importanti ħafna li aħna jkollna tqassim raġonevoli u dan ħajrna xilna namlu jekk aħna niddikjaraw illi lesti li kooperaw u mhux biss ngħidu illi aħna nixtiequ li jkollna prodotti tal-ikel fil-ġejjin iżda aħna nixtiequ illi koll li lesti li nkomplu nġidu kontra l-bidla tal-klima dwar il-capping aħna rajna li kien hemm ħafna opinjonijiet u kien hemm ħafna votazzjonijiet ukoll dwar dan is-suġġett minn tal konservattiv il-capping kellu jkun eh, esklus mill-budget tal-Unjoni Ewropea. 75% tal-kollegi kienu favur iżda il-kapping u mhux il-fatt li aħna rridu naskudu għam il-sistema di raġuni aħna rridu infaslu l-capping tal-imot li jagħmel sens u nixtieq jiena nirreferi għadak dak li qal is-sur Kapolo Santos u sabiex nużaw dan kollu bħala opportunità u mhux biss dejjem nopponu. Jien naħseb li l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew huwa favur u fuq il- il-kuntest tal-kontroll, li naħseb il-kontroll huwa importanti za dak li m'għandniex bżonn huwa l-kontroll tal-kontroll, ta' sistema ta' kontroll, u għaddi raġuni jiena naħseb li l-istati membri huma jridu e, jaraw jekk e, xiridu jimplementaw ħalli ma nirdupjawx din is-sistema ta' kontroll issa fuq il- il-bqija jiena naħseb li fis-seklu 21 aħna rridu niżguraw li aħna jkollna tieni pilastru li jkun b'saħħtu ħafna u dawn huma l-proposti li bħalissa għandna qudiemna illi suppost għandna eh, għandhom wasluna sabiex nilqu l-għanijiet tagħna però jistgħu jkunu mtejba wkoll grazzi. Grazzi ħafna. Skużawni għal-fatlina forsi Biddinna e, biddilna ritmu għax edna li aħjar nisimgħu minant il-mistidna tagħna l-ewwel. Issa is-sur Orgel, grazzi ħafna President. Min mindu kien hemm il-komunikat dwar il ġejjini tal-PAK e, u l-pakket leġislattivi 12 ta' Ottubru il polonia tistenna li l-pagamenti jkunu l-istess fl-Ewropa u il-Parlament tal-Polonja jaħseb li l-fatt li m'għandniex soluzzjoni għal din il-problema ġifri jkun hemm pagamenti li l-istess aħna rina hija ħaġa negattiva ħafna u għalek il-Parlament tal-Polonna, Polonia, jishtiq verament jispiega jgħidilkom li aħna nkwetati ħafna dwar dan il-punt. Anki il-sistema ta' semplifikazzjoni miex ġusta mħabba l-diskriminazzjoni ta' pagamenti. Pajjiżi qed jiġu hemm diskriminazzjoni kontrihom id-distribuzzjoni ma ssirx għabbażi ta' kriterji oġġettivi imma għabbażi ta' kriterji iktar ta' natura storika Għalhekk il-ġustifikazzjoni tinsab fil-passat biss. Il-Kommissjoni Ewropea ipproponiet numru ta' eh, tnaqqis f'dan nuqqas ta' ugwaljanza imma xorta prinċipji storiċi għadommana. L-Assemblea tal-Polonja taħseb li dan kollu iġib diżugwaljanza mm, ċarissima bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk l-istati membri il-ġodda, nekkim sejħa ġodda bħal Polonja. Il-fat li nżommu din is-sistema li mhix ġusta kif is-sur Roċerowski di diġa semma anki eh, senator Ġuċikowski u oħrajn dan et eh, tinkiser il-liġi l-artiklu 18 ta' trattat. Eh, u dan huwa biksuru kol għall-artiklu 48 ta' trattat. Fl-istess ħin, wieħed irid iqis ukoll il-differenzi bejn eh, il-reġjuni ġifri l-artiklu l-artiklu 32 ta' trattat, imma mhux bejn l-istati membri. Il-Parlament tal-Polonja qed titlob lill-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea jaraw li ma tibqax issir diskriminazzjoni bejn il-nis li jatmu fil-qasam agrikolu. L-aħħar ħaġa l-Parlament tal-Polonja taqbel mal-kotas tal-ħalib għax jekk le se naraw li anki għazzokkor dawn għandhom jolow. Sal-livell ta' xi 17 miljun ta' tunellata għax dan ikun jippermetti eh, anzi jagħti assikurazzjoni ċerti sigurtà ehm, għall-ikel fl-Unjoni Ewropea u riforma fil-qasam ta' zukkor ma kienieċ sissa soluzzjoni tajba. Hemm ukoll kwistjoni oħra. Għandi biss eh, eh, sentenza waħda, President il-futur il futur tal izvilupp rurali naħsbu li soluzzjonijiet ma jħallux li din soluzzjoni verament taħdem kif suppost. Grazzi ħafna. Grazzi. Ek joġobkom zommu mal ħina allokat għalikom. Għalix, jek la sejkon għanaqtaw xie kellima fl-axar. Minuta u nofs ek joġobkom. Parlament Spanjol. Is-Sur Gutierrez. Sur Kotias Lopez. Grazzi tassew, President, aħna għedin nitkelmu dwar settur li suppost huwa strateġiku għall-Unjoni Ewropea. Dan għandu lan illi jiggarantixxi s-sigurtà alimentari fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll jiggarantixxi livell ta' tajjeb lil dawk illi jgħixu fiż-żoni rurali. Jiena ġej minn belżajra ħafna u aħna nħarsu reġun tagħna għaliex hemmhekk ngħixu rridu neħdu ħsiebu dan ir-reġun. U għalhekk huwa importanti illi aħna nżommu l-budget Ewropew għal dan il-heading din l-intestatura. u li dan mux qed jiġi użat sa ċertu punt 30% għal greening biex jittejjeb l-ambjent. Minnajr ma nżidu l-ispejjeż għal bdiewa. U wkoll importanti immens illi aħna nippermettu l izzaza biex involvuruħom ruħhom f'dan is-settur. Il-ħidma fiż-żoni rurali għandha tkun waħda interessanti f'sens ekonomiku għaż-żgħażagħ u din hija ħaġa li għandna nindirizzaw għassa. Ir-regolamentazzjoni tas-swieq tal-agrikoltura u kif dan jinqasmu fi gruppi ta' produtturi pereżempju, neħtieġu miżuri hawnhekk ukoll miżuri aktar effiċjenti għal ħazna privata u pubblika u biex inneħħu kemm jista' jkun il-burokrazija. Grazzi. Grazzi tassew. il sinjura Njeminen. is-Sinjura. Minħabba illi ma tantx għandi ħin nixtieq nifoka fuq tliet punti li naħseb li huma importanti. CIP il-ġdida trid tirregola is-swieq fuq medda qasira ta' żmien għandha taħseb dwar regolamentazzjoni pal per eżempju il-kwotas tal-ħalib. Hemm id-dimensjoni internazzjonali wkoll. Ir-regoli ta' WTO u l-esportazzjonijiet, per eżempju, naħsbu dwar is-sovranità alimentari. Jina naħseb illi neħtieġu proposti ta' maniġjar tassu minn isfel għal fuq fejn il-bdiewa jiġbru l-isforzi tagħhom biex inkunu nistgħu nsibu bilanċ bejn il-provvista u d-domanda sostenibilità għandu jkun prinċipju. Iżda dan għandu jidher b'mod orizzontali direzzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-greening hija tajba. Imma mhix dik il-qabża kbira li aħna neħtieġu, neħtieġu prassi tajba. U mhux biss dan l-status quo dwar 30% jien qed nikkontradiċi lill oħrajn it-tlet kriterji ambjentali naħseb illi il-pagamenti kollha għandhom ikunu marbuta ma' sostenibilità u l-kriterji ambjentali u soċjali b'mod lokali u kol b'mod reġjonali biex aħna nevitaw illi l-standards ikunu imposti fuq l-istati membri kollha fejn dawn huma nfassla skont rekwiżiti partikolari. Il-prodotti komuni li huma prodotti mill-bdiewa naraw illi hemm bżonn ta' appoġġ għadħul bażiku biex ikun hemm l-impjiegi fis-settur tal-agrikoltura rdu wkoll ninsistu illi l-bdiewa jkunu jistgħu imorru lilin għaliex huma fiċ-ċentru ta' tranzizjoni. Hemm bżonn ta' appoġġ speċifiku għal bdiewa organiċi jew dawk illi qegħdin jieħdu ħsieb żoni importanti f'termini ambjentali. Fl-aħħar net cap għandha jkollha bażi ġdida għal sħubija fost il-produtturi. Neħtiġu li nkunu aktar ambizjużi u mhux nikkuntentaw b'dak illi jkunu ksibna, grazzi. Grazzi tassew kellim li miss is-Sur Stewart Egnja. Iva, President, jiena ser inżon fir qosor kontrarjament għal xi kollegi hawnhekk dwar il-greening dawn il-żoni Jina għandi filmati tal-Komissarju ċolos jgħid illi huwa kien ser jinkludi skemi ambientali emmin jgħid li iva l-video rajni imma dan ma rajnax fil-prattika iswed fuq abjad. Dan għandu jiġi konfermat għaliex din aktar ħaġa li tagħmel sens hawnhekk dwar id-diversità tal-ejjel mhuwiex xaġa li ħares l-ambjent, li nżidu traffiku, li nżidu l pestiġiti u ħazna għall lejjel Iżda aħna ma neħtiġux dan fir-Renju Unit u aħna m'għandniex monokultura tar-raba li tinħarat. Jiena nixtieq nissuġġerixxi li dawk il-bdiewa li għandhom dawn l-iskemi, l plot sar-raba pereżempju, dan għandu jod bħala uċuħ tar-raba ta' diversità. Imma l livelli rridu nollu għom xorta waħda, kien suġġeriment dwar il-uċuħ ir-raba tal-proteini Mis sorpriża għalija fejn l-Unjoni Ewropea tipprojbixxi l-uċuħ ir-raba proteini fl-Unjoni Ewropea u mbagħad jindunaw li m'għandhomx biżejjed proteina. Iżda hemm suġġeriment illi dan għandu jagħmel parti mill-EFA u jiena naħseb illi din mhix idea ħażina iżda jista' tista' tkun ta' sfida fil-WTO. Jina domt minuta u 41 sekonda ser nieqa fissa u ek joġobkom ħudu nota ta' dan. Grazzi tassew. L-Onorevole McIntyre. Il-Sinjura McIntyre. Grazzi, Sir President. Jien nixtieq nifoka fuq il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-miżuri ta' greening u l-effetti tagħhom. Jiena nixtieq nagħti membri lil nixtieq nagħti merħba lil membri u l-kontributi tagħhom ir-Renju Unit hawnhekk u rappresentat mill-House of Commons u l-House of Lords u ma produċew rapporti ta' siwi. Mhuwiex possibbli illi konna soluzzjoni li tapplika għal kulħadd għal miżuri ambjentali jiena nemmen il-riformi ta' CAP għandhom jippermettu li l-istati membri biex ifasslu l-iskemi ambjentali skont il-ħtiġijiet iċ-ċirkostanzi tagħhom. L-iskemi ambjentali li diġà jeżistu fir-Renju Unit huma wħud mill-aqwa fl-Ewropa. U aħna diġa qegħdin naraw li dawn l-iskemi qed issirilhom ħsara hekk kif il-bdiewa jantiċipaw qed jantiċipaw il-miżuri ta' greening li qed jiġu proposti. Il-miżura ta' bosta u ċuħi ir-raba fir-Renju Unit ser ikollha l-effett oppost tal-intenzjoni tagħha. Jiena qrajt b'interess rapporti mill-Parlamenti Nazzjonali u jiena naħseb illi pajizi diversi bħal l-Italja u Finlandja jaqblu l-din l-iskema mhix ser taħdem. Spiss hawnhekk naraw l-effetti tal-liġi tal-konsekwenzi mhux mistennija. U dan ser jkun eżempju klassiku inżidu il-burokrazija l-ispejjeż tal-burokrazija u neqirdu xi skemi eċċellenti li diġa' jeżistu ser nispiċċaw innaqsu l-produzzjoni fi żmien fejn aħna il-koll imħasba dwar is-sigurtà tal-ikel. Grazzi. Proszę pana posła. Grazie tassew. Issu Lindemann, kellim li jmiss. Gert Lindemann mill-Germania. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Grazie, Mr. President, signori. Il-Reġuni Federali Ġermaniżi din nissegwu b'attenzjoni kbira il-reforma tal-pakk u jixtiequ wkoll ikollhom ir wol fit fassil tal din il-reforma. Aħna nasbu kol illi verament ħassejnijom dawn id-differenzi aħna naħsbu illi kolma u dinu naqblu fuq l-anijiet tagħna bżonn illi konna tkabbir integrattiv u intelligenti fl-Ewropa u iżda dan ma jfissirx illi il-riformi tal-Kummissjoni aħna nistgħu naċċettawha bisħieħ Jiena naħseb illi b'dak li għandu xi qasam minnu ta' materja prima u il-problemi li għandna zgur illi ħajjiżdiedu jekk aħna ħan implementaw bissieħ il-proposti tal-Kummissjoni aħna jkollna bżonn agrikoltura fil-ġejjin li ħatkun iktar responsabbli, ħatkun iktar produttiva u ħadd rispetta ir rizorsi naturali aħna rridu naraw ukoll fuq il-greening kemm nistgħu nħallsu l-green. Ma jistax ukoll li meħabba l-greening il-produttività agrikola ħad tkun iktar ristretta u ħad tkun ħajkun hemm iktar peace fuqha. Jiena naħseb li f'dak l xaqsam il peace burokratiku dan ma jistax jiżdied minħabba l-greening. Seba' fil-mija tal-kultura agrikola li ħad tkun zona ekoloġika mill-reġun ta' Baden-Württemberg, jekk aħna ħanneħu dan l-ammont, dan ħajkun eh, ammont pjuttost kbir. Hemm eh, numru ta' reġuni li fil-fatt jaħsbu li dan huwa perċentwal pjuttost kbir hemm min jaħseb li dan għandu ikun kopert mill-programm Natura 2000 jew minn programmi ambjentali oħrajn. Apparti minn hekk jiena naħseb li kumpaniji żgħar jridu jkunu esklużi kompletament minn dawn regolamenti u il-mod ta' kif il-Kummissjoni palissa edha tikkalkula ċertu perċentwali għabbażi tal-produttività. tal tal produttività naħseb li hija eh, eh, pjuttost diffiċli biex nimplementa u bħala green eh, areas permanenti din hija xi ħaġa wkoll irridu nerġgħu nivalwaw. Inridu noqogħdu attenti f'dawn b'dawn il-miżuri speċjalment issa illi qegħdin naraw li hemm ħafna konflitti fil-qasam agrikolu aħna ma nistgħux nerġgħu nintroduċu ċertu strumenti li fallew fil-pastat. Grazzi. Dziękuję. Czas dla Wielkiej Brytanii Pani poseł Ricci. Grazzi tassew, sem ir-Renju Unit, signora Margaret Ricci. Grazzi, Sur President. Jina napprezza l-opportunità illi nagħti l-kontributi l-lum u grazzi ta' li tajtuni din l-opportunità u importanti fid-diskussjoni ta' riforma ta' CIP li aħna nenfasizzaw dwar l-appoġġ għall-industrija tal-bidja, appoġġ għall-produzzjoni u l-miżuri li ġu adottati ma jrażnux l-industrija tal-bidja. Jina qed nirrappreżenta kostituenza fl-Irlanda ta' fil-Parlament tar Renju Unit u importanti li jkun hemm is-simplifikazzjoni tar-regoli u r-regolamenti għas-sistema ta' pagamenti għaliex is-sistema attwali għal pagamenti uniċi hija wis komplikata hemm ħafna ispezzjonijiet u hemm pagamenti tal-2011 li għadhom ma sarux. Is-sistema adottata wkoll trid tipprovdi valur għal flus u għandna nenfasizzaw dwar il-bidwi, il-bdiewa attivi mod partikolari fejn il-bidwi ma jkollux l-art illi tkun tiegħu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 att vi tror på ett väldigt starkt regelverk som fungerar för alla länder. Det finns en stor risk. Kretsa ħafna iva. aħna naħsbu li li nkunu iktar reġjonali, importanti li f'dak sistema ta' greening, aħna nafu illi kull Palissa nitkellmu fuq 30% eh, għal greening, però dan jista' jkun diffiċli sabiex nimplementawhom fil-prattika u dan jista' jwassal għal fatt li jkun hemm bosta pajjiżi illi jistaw ikollhom ħafna profitt. Iżda jista' jkun hemm kumpaniji oħrajn li ħajbatu ħafna minħabba fihom. U U f'dan il-programmi ta' greening aħna maħniex qed ngħidu li aħna kontra, però aħna naħsbu li dan joħloq ħafna iktar burokrazija. U aħna naħsbu wkoll li f'dak li dixaqsam l-interventi tas-suq irridu nikkombinaw dan kollu din mhix xi ħaġa illi huwa tajjeb għal ġejjin aħna u wkoll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 Grazzi ħafna sur President, jiena naħseb illi l-għannet nixtieq nirringrazzjakom il-kotol li organizzajtu din diskussjoni mal-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Jiena Shadow Reporter tal-Istrateġija tal-Biodiversità, kont anzi reporter, Shadow Reporter u responsabbli fil-Kumitat tal-Ambjent f'dak li xaqsam żvilupp rurali, ġifieri il-kuntest li jiena ħanħares lejn dan is-suġġett huwa minħabba li jina qed nirrappreżenta il- dan il-kumitat tiegħi u għalina huwa importanti nitkellem fuq tliet affarijiet partikolari. li ewwel huwa importanti ħafna li dan il-perċentwal ta' 30% taħt l-ewwel pilastru għal greening hija importanti ħafna mhux biss minħabba li aħna bżonn il-biodiversità u anke sabiex nilqu l-għanijiet tal-bidla tal-klima. tal bidna tal klima iżda importanti wkoll ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nimplementaw il-riforma tal-politika agrikola fil-ħdan is-strateġija 2020. Iżda għandna bżonna wkoll minħabba li rridu naċċettaw il-miżuri ta' taxxa anke fost il-popolazzjoni tagħna. Importanti wkoll li nżommu f'moħħna li f'dak l-industri qasam il-budget agrikolu aħna eh, nżommu aħna dawn il-punti l-oħrajn kollha u għal din raġuni naħseb ukoll li il-perċentwal żona rurali hija importanti anke diversifikazzjoni taħt it-tieni pilastru naħseb li 30% tal-mezzi taħlas, 25% għal uh, miżuri ambjentali naħseb li dawn għandhom ikunu koperti mill-ewwel palastru. Nixtieq ngħaddi talba tiegħi lill-membri parlamentari nazzjonali sabiex naraw kif aħna kien hemm il-flus investiti fiż-żona agrikola. Aħna irridu nerġaw nqasmu nistgħu nerġgħu nqasmu l-flus li hemm fil-budget Ewropew iżda aħna nafu li bħalissa intom għandkom budgets ristretti ħafna. Però nixtieq nkun naf jekk il-gvernijiet nazzjonali mhumiex lesti li jipprovdu iktar fondi għal żona agrikola. Allura jien nixtieq nitlob li l-istati membri sabiex jaraw kif aħna nistgħu naraw li konna mezzi finanzjarji għal dawn il-proġetti meta id-dawn ikunu fil-budget Ewropew u jekk ikun hemm terz fil-fatt aħna fil-fatt rajna li kien hemm terz tal-istati membri illi l-loan resources tal-Parlament Ewropew ikunu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 illi U għal staff amministrattiv tal-komitat li qegħdin jgħidu li l-ismijiet fuq il-lista u ma tantx għandna ħin disponibbli s'anna għandna kellim mill-Parlament Spanjol. Veran. Grazzi, Sur President. Aħna tkellimna ħafna dwar is-CAP jena nixtieq nifoka fuq xi setturi illi jena nsibhom interessanti u li ma tantx tkellimna dwarhom. Nixtieq nitratta is-swieq tal-agrikoltura. Rapporter kien qed jitkellem dwar it-titjib tal-katina alimentari u tħaddim tagħha dan fl-Ewropa naraw iżda illi ma taħdimx tajjeb fl-Ewropa. L-operaturi għandhom ħafna seta u l-bdiewa ma tantx għandhom seta min-naħa l-oħra aħna naħsbu illi dak li ġi propost għandu xi nuqqasijiet u għandu jittejjeb aħna ġejjin minn pajis fejn aħna nillimitaw il-produzzjoni ta' ċertu affarijiet pal per eżempju it-sokkor, il-ħalib. Jiena naħseb illi aħna għandna nżobbu għanna nżommu l-kwotas għal ħalib per eżempju għandna wkoll safety net għal ħazna pubblika u privata bi prezzijiet aġġornati. Neħtieġ dawn il-prezzijiet aġġornati. Iżda, x'qed ngħidu dwar prodotti li qed jiġu importati fl-Unjoni? Aħna neħtieġu r reċiproċità hemmhekk. Naħsbu illi l-agrikoltura attiva hija importanti immens, imma nistgħu nkun qegħdin neskludu lil dawk illi mhux biss jaħdmu fis-settur tal-bidja, jekk naraw ir-referenzi tal-arja u l-konverġenza aħna u koll nishtiqu li naraw konverġenza dwar il-punt tal-greening naħseb li dan huwa eċċessiv u dwar il-limiti finanzjarji fl-aħħar net aħna naħsbu illi l-pagamenti diretti għandhom jużaw kemm jista' jkun il-budget li huwa disponibbli. Grazzi tassew.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 Jiena xi ħaġa li tħamrilna wiċċa u għal din raġuni jiena nixtieq nistaqsi din mistoqsija l-Unjoni Ewropea meta ħadd tintroduċi kriterji trasparenti u ċari li applikaw għal bdiewa kollha Ewropej. Inkella aħna żgur ħanibqgħu għaddejjin din diskriminazzjoni din mhix xi ħaġa li bbażata fuq solidarjetà, mhijiex laqas qed taqbel mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan l-ewwel punt issa ħaġa oħra nixtieq ngħid. Fil-Polonja aħna għanna l-ispejjeż illi il-perċentwali ikunu bbażati fuq l-ammont ta' ettari tal-art u m'hemm l-ebda approvazzjoni min-naħa tal-agrikol tal-settur agrikoltura fil-Polonja li aħna naqsu dan l-ammont. Għal raġuni jena naħseb li hemm ċertu soluzzjonijiet fiħdan dan regolament dwar il-lat delegat u aħna naħsbu li din mhuwiex fil-fatt ir-regolament iżda u basat fuq il-konsultazzjoni mill-Istati Membri. U għal din raġuni aħna naħsbu illi il-Kummissjoni Ewropea ma ma tifimx eżattament xa tikun diskuss għawek l-Stati Membri, jina nishtin saqsi u kol jekk kem xi kriterju oħra fiħdan din il-kriżi ħalli bekk aħna kullu nistgħu nerbu dawn il-problemi għalli il-potenzjal agrikolu jkun jista' jittejjeb u Il-kriterju ta' eh, telf ta' 30% per eżempju huwa pjuttost kurjuż minħabba li għawek għedin naraw li hemm diskriminazzjoni kontra dawk il- diwa illi qegħdin jaħdmu ħafna u hemm ċertu kriterji li għandhom jitqisu anke f'dak li għandu x'jaqsam l-assigurazzjoni. Il-ċifri, il-ċifri għal l-assigurazzjoni tal- agrikoltura kif ukoll għal trobbija tal-annimali, hemmhekk xorta waħda naraw li hemm ċertu problemi diffikultajiet, grazzi. Grazzi ħafna s-sanna kollega Awstrijak illi jixtieq jitkellem sur Covid. Grazzi ħafna, Sinjur President, zi Sinjuri, jina nittama illi proposti tal-parlamentari ħajjerġaw ikunu evalwati mill-ġdid ħalli bekk il-proposti li għanna u dimna l-lum ikunu daqxajn iktar ambizjużi għan nishtiq infakkarkom u kol fuq tlet rapporti importanti ta' delajn kif ukoll tar-rapport tas Sur Evans tal-Parlament Ewropew. Jiena daw il-proposti tajbin m'aħniex biex qed narhom hawnhekk. U anke r-rapporti tas Sur Des importanti li għandna jkollna approċċ iktar offensiv u anke l-programm Eres tal-Unjoni Ewropea mhux qed narhom hawnhekk dawn l-affarijiet u il-politika agrikola komuni ġdida m'għandix dawn l-elementi daqshekk importanti u anke minħabba l-Parlament issa għandu il ruol ta' kol-leġislatur naħseb importanti ħafna li jkunu iktar ambizjużi f'dan il-kontestu jiena naħseb li għarura importanti urġenti ħafna li l-popolazzjoni Ewropea aħna narfu li qed tistenna li verament aħna jkollna rwol ta' kodeċiżjoni illi aħna nkunu iktar offensivi f'dak li għandu x'jaqsam it-tfassil tal-politika agrikola fl-interess mhux biss tal-bdiewa minħabba is-sitwazzjoni verament eh, diffiċli ta' tħul tagħhom iżda anke għall-benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej. U aħna nażbu li għal din raġuni importanti ħafna u nqisu il-swieq tal-ġejjini. Bħalissa għandna 40 miljun tunnellata ta' prodotti li aħna qegħdin importaw Jiena naħseb li dik il-produzzjoni li hija ħilsa mit-teknoloġija li hija modifikata ġenetikament tikkorrispondi ma' 10% tal-produzzjoni Ewropea. U jiena naħseb li din tista' tgħin lill-bidla tal-klima, il-bilanċ ta' CO2 kif ukoll l-isfiq u dinja opportunità tajba ħafna wkoll sabiex aħna nkomplu naħdmu fuq l-agrikoltura li hija ibbażata fuq din iċ-ċirkolazzjoni. Aħna għandna bżonn ta' Eh, pjan li huwa bioattiv u jekk aħna nixtiequ li jkollna dawn il-pjanijiet tajbin aħna rridu naħsbu fuq il-capping li mhux biss jibda mit 100000 euro, iżda minn iktar ħalli bekk aħna jkollna ġustizzja anke bejn l-istati membri li tkun garantita kif qalu l-kollegi tal-pajjiżi Baltiċi u għandhom raġun u anke kif qalu l-kollega Surdess, jiena naħseb illi l-fatt li aħna ħanipruvaw nkollna bilanċ bejn il-ħlas dirett għandu jsir qabel is-sena 2019 inkella ħajkun diffiċli ħafna li nispjegaw kemm l konsumatur kif ukoll il-bdiewa u sabiex nikkonkludi jiena naħseb ukoll li l-iżvilupp agrikolu issa wasal fuqtu li aħna verament neħdu azzjoni ma nistax nifhem kif aħna qegħdin nipproponu wkoll tnaqqis għall-proposta għall-qasam agrikolo din xi ħaġa li nistax naċċettaw grazzi. Bardzo dziękuję. W tej pala proszę Hopkinsa. Grazzi ta' sew sur Hopkins, grazzi ta' sew sur President. Jina nilqa din l-opportunità li nagħti l-kontribut tiegħi ir-Renju Unit ħares lejn il-proposta bħala nuqqas ta' ambizzjoni komplikata zejet u probabbli l-ambjent mhux ser jibbenefika minna jew l-industrija mhux se il kompetitivita aħna nemmnu l-pagamenti diretti jirrappreżentaw valur ħażin għal flejjes su jkun hemm tnaqqas fil-ewwel pilastru f'rigward tal-budget ir-Renju Unit jilqa it-neħħija tal-miżuri tal-iżvilupp rurali imma u mħasseb li regolament huwa komplikat u u jixtieq jiżgura li l-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità ikunu riflessi kif suppost. Il-ċifra preliminarja għall-infiq tal-agrikoltura għal-periodu 2014-2020 ta' 435.6 biljun mhijiex konfermata ma' Renjoni taħseb li din iċ-ċifra hija kbira wis l-impatt tal-budget ta' CAP fuq il-qafas finanzjarju multianwali għandu iwassal għal tnaqis u mhux għal żieda u l-House of Commons ta' Renjonit taħseb illi l-qafas finanzjarju multijanwali mandux iżid il-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna ma rridux naraw li jkun hemm programmi individwali li jiġu maqbula b'mod separatu. u dan iwassal għal żieda fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Fil-femma tiegħi trasferimenti fiskali li jiġu affettwati mill-budget huma parti mis-CIP għandhom ikunu proporzjonali ma' livell ta' għajxin. Dan għandu jkun ġustu għacċettabli għal kulħadd jiena hawnhekk qed nirrappreżenta u ma nistax ngħid twiss. Iżda bidla fil-politika tal-agrikoltura mill-Unjoni Ewropea l-Istati membri tkun waħda li l-kol nixtiequ. Hemm opinjonijiet differenti fost l-Istati membri ma dawn l-opinjonijiet għandhom jitqiesu b'mod partikolari dik tar-Renju Unit. Grazzi. Grazzi tassew, is-Sur Rubiks għal Parlament Ewropew. Grazzi President. Dawn huma kwistjonijiet illi aħna ilna niddiskutu issa. Ir-riforma ta' CAP ila għal aktar minn sentejn fuq l-aġenda tagħna. Jiena qed neħu gost li qed nara illi llum diġà Edin, naraw il-qafas ta' din il-politika l-ġdida jiena naqbel ma' ħafna kellima mhux ser intenni uħut mill-punti iżda jien nixtieq nisħaq dwar punt partikolari. L-istati Baltiċi u xi pajjiżi oħra jridu li jkun hemm distribuzzjoni ġusta tal-pagamenti diretti li mhix kwistjoni ta' suq liberu biss. Il-votanti fil-Latvja l-ġimgħa l-oħra talbuni biex nitkellem dwar dawn il-kwistjonijiet. Il-bdiewa tagħna ma jistawx ikunu kompetittivi. Huma jitilqu eh, mill zona rurali ibiħu l-art tagħhom u din ir-raba inxtara minn persuni onja mill-Ewropa tal-Punent huma jiżeraw is-siġar, ikabru l-foresti u hawnhekk aħna ngħidu li rridu s-sigurta alimentari, rridu niproduċu aktar ikel. Jiena grat ħafna l-istur Dess u li Sur Ċolos għal dawk li huma kisbu dawn il-proposti proposti li mixin fitri it-tajba. Il-pagamenti diretti għandhom jitqasmu b'mod aktar ġust. din il-proposta jaktar ġusta minn dik ta' qabila. Iżda dan mhux biżejjed jiena nittama illi il-proposta tittejjeb aktar u kulħadd jirċivi għall-inqas 80% tal-medja. Bħalissa il-proposta attwali tagħti 65% tal-medja kjoġobkom ippruvaw tejbu il-proposta. Is-sur Antonio Arufat fi Spanja. Presidente, buj. Grazie ħafna, Signor President. Jiena ħanitkellem fil-qosor ħafna. Xtaqt sempliċement nieħu din l-opportunità sabiex ngħid li hija opportunità opportunità għall parlament Ewropew kif ukoll għall parlamenti nazzjonali illi għandna l-opportunità illi nitkellmu dwar dawn l-oqsma illi jinteressawna lkoll. Daw l-oqsma li huma fetwati mill-politika agrikola komuni. U nafu illi dan huwa fattur importanti ħafna speċjalment meta aħna qegħdin inqisu illi għandna eżodu eh, rurali illi qegħdin nesperjenzaw f'ħafna mill-pajjiżi Ewropej u importanti li aħna fl-Ewropa nqisu il-possibilità illi jkollna dawn il-fondi li għandhom ikunu introdotti u naħseb li din hija l-opportunità tajba u l-post it-tajb sabiex aħna nappellaw lill kunsill u lill kummissjoni sabiex jisibu soluzzjoni ġdida, soluzzjoni għal problemi li jaffetwawna il-koll. Dak li aħna irridu namlu f'dan il-kontest huwa illi aħna nżommu lil nies li jgħixu fiż-żoni rurali jibqgħu jgħixu hemmhekk u ngħinuhom sabiex ikomplu għaddejjin bl-attività agrikola tagħhom. Aħna għandna inqas btiwa li qegħdin jaħdmu l-art fuq bażi eh, fuq ta' kuljum għal din raġuni għandna bżonn ta' pakkett ta' miżuri li għandna nanalizzaw flimkien illi jista' jgħinna sabiex nappoġġaw ix-xogħol l-investiment pubbliku u anke niġġeneraw iktar opportunitajiet ta' xogħol, speċjalment għan-nisa aħna għandna bżonn ta' iktar investiment għall-infrastrutturi u riċerka fit-teknoloġija l-ġdida l-promozzjoni ta' servizzi u servizzi agroalimentari għan-nies illi jaħdmu Eh, fis-settur agrikolu speċjalment bilan li aħna niġġeneraw iktar opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Grazzi. Grazzi ħafna, naħseb illi nnexxinna naddu minn ħafna eh, fil-fatt temmejna l-lista tal kelliema u issa naddu sabiex nisimgħu is-sur Kapula Santos minn ġdid u għandu 20 minuti Sur President, grazzi jiena imlejt il-notebook tiegħi smajna 44 kellim, smajtom il-kol bil ħafna naħseb il-lint dak l-int għal verament jirrifletti d-dibattitu li aħna kellna għek fiħdan il-Parlament Ewropew. Id-dibattitu dwar l-azdiret, id-dibattitu dwar proċeduri dawn kienu affarijiet li aħna diskutejna bosta drabi. Anka l-kwestjoni tal-greening aħna għanna bżonn ta' katalogu iktar wiesa tal-miżuri u tħassib tagħkom il-koll huwa tħassib li aħna ilna niddiskutu għawek fid-dan il-Parlament Ewropew fid-dettall. Fir-rapporti tiegħi jiena ħankompli naħdem fuqhom dawn nipprova nsib pjattaforma komuni sabiex nesprimi dawn l-idejat. Naturalment aħna ninsabu l-bot ħafna minn ftehim li għandu jintlaħaq għalina dan irid ikun stabilita u hekk l-ewwel fiħdan il-Parlament Ewropew u mbagħad fiħdan il-Kumitat Agrikolu. U naħseb li l-koll taqblu li bħala membri tal-Parlament Ewropew aħna flimkien magħkom irridu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna ħalli bekk ikollna pożizzjoni iktar bsaħħita u iktar responsabbli. Parlament Ewropew maqut biss jista verament jikkontesta l-opinjoni tal-Parlament, tal-Kummissjoni, skużawni jew tal-Kunsill. Inkella żgur li aħna ma jistax ikollna l-influenza li aħna għandna jkollna. Ġifieri aħna fil-gruppi politiċi differenti għandna naħdmu flimkien sabiex niftehmu fuq bażi illi fuqha nistgħu nilħqu kompromess. Jiena ħadd notu tan numru ta' mistoqsijiet u kummenti illi intom ressaqtu f'żewġ minuti żgur illi minix kun kapaċi li nwieġeb il-mistoqsijiet fid-dettal kif għom u nixtieq iżda ngħidilkom sempliciment li l-mistoqsijiet tagħkom jikkorrispondu ma tħassib li għandi jien u permezz ta' teknoloġija ġdida permezz tal-internet aħna għandna mezzi ta' kif aħna nistgħu nagħmlu iktar skambju ta' opinjonijiet, ħadd eh, eh, smajt b'attenzjoni l-opinjonijiet ta' dawk illi nitkellmu llum iżda anke tal-kummenti li rċevejna bil-miktub. Jiena lest li nibda biskambju ta' opinjonijiet ma' daw kollha li jixtiequ jiddiskutu miegħi u daw kollha li jixtiequ jibatuli kontribut bil-miktub jistgħu jagħmlu dan aħna għandna l-iskadenza tal-10 ta' Lulju. Però sa dak il-nar aħna ħankomplu komplu naħdmu fuq eh, l-emendi ta' kompromess u nippruvaw nqisu wkoll il-punti tagħkom. Grazzi ħafna ta' kontribuzzjoni tagħkom ilkoll u żdan żgur ħajjina sabiex intejbu x-xogħol tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Naturalment huwa possibbli li aħna nkomplu fid diskussjonijiet tagħna mar-rapporters bil-miktub u għad raġuni ħajkun possibbli illi intom tkomplu tagħmlu skambju ta' opinjonijiet permezz e-mail. Sur downtown. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq. Naraw li dan uh, da dibattitu jirrifletti eżattament dak kollu li ġara fil-Kumitat tal eh, lagri tal-Parlament Ewropew fuq l-organizzazzjoni komuni tas swieq intom koll koll ettu li rridu insaħħu il-poter li għandhom il-raħala u l bdiwa Naħseb qegħdin niftemu hawnhekk anki eh, hawnhekk il-Kumitat Agri tal-Parlament qed jaqbel rappresentant tal germania għal din kwistjoni tal-kompetitività mhix xi ħaġa prioritarja, anzi jiena naħseb bil-kontra għax f'dan is-siċċur ta' xogħol jiena stajt nara kif zvolġow anki il- mill-perspettiva leġislativa l-autoritajiet tal-kompetittività tal-pajjiżi tagħna u ngħidilkom li id-diversità hija s-sors tal-problemi kollha tal-suq ħieles għax qed tirrendi sistemi li huma żlejali ta' kompetittività. Issa fuq ċertu produzzjonijiet partikolari bħal eh, pereżempju jiena naqbel fuq l-imbit li nerġa' jkollna dritt tal li nħawlu li nerġgħu lura l-sentenza tal-qorti tal-1976 issa fuq e, il-ħalib u anki kif kien għal il-rapporter ta' dan il-pakket tal-ħalib, din hija proposta tal-ewwel hemm bżonn inkomplu naħdmu fuq dan sabiex dan is-settur tal-ħalib ikun jista' jerġa' jirpilja anki ġifieri wara li jinqataw il-kwotas ġifieri fil-2015. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Lavia, ir-rapporter ukoll. Grazzi ħafna, eh, President. Għalija minn dak li kollu li smajt eh, mill rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali, jiena jidir li li ħafna minn dak li smajt hemm talba qawwija sabiex il-Parlament Ewropew eh, jeżerċita rwol li għandu ta' koleġislatur u joħroġ ukoll jifformula b'mod iktar ambizjus l-emendi għal eh, kontu għal proposta tal-Kummissjoni u jidir li wkoll li fimt mill-interventi differenti li apprezza apprezzament gwira l-isforz li diġa minna biex nisimplifikaw l-affarijiet. Illum aħna l-koll perswaza li l-produtturi jaħdmu bisħiħ u fil-xogħol li għandhom biex ibijaw il-prodotti tagħhom u għalhekk m'għandhomx jintilfu biex joqodu eh, jiprezentaw il formuli tagħhom u anki l-entitajiet differenti. Ovvjament ċerti affarijiet aħna nistgħu naħdmu fuqhom imma għandna bżonn l-għnuna tagħkom. Nix nistgħu nkomplu naħdmu biex innaqsu il-pis burokratiku li eh, jiffaċċjaw il-nies li jaħdmu f'settur agrikolu. Kien hemm ħafna mitkellem fuq il-greening ġifri l-ammonti limitanti, anki l-pagamenti, jew inkella il-greening bis-sanzjonijiet li imorru li lin u anki jistaw ikunu eh, ma jaqblux mal-pagament mal eh, minimu jina naħseb li għamnek se jkonna eh, dibattitu li se għaddej u anki se jkun miftu, din ingrazzjakom għall-interventi kollha tagħkom u jiena ovvjament par reporters koll l-oħrajn aħna d-dispożizzjoni tagħkom kollha biex ehm, nirċivu il-kummenti tagħkom jew nkella edejat suġġerimenti. Grazzi ħafna. Bardzo proszę przewodniczącego naszej prezydencji w ujęciu parlamentarnym. Bardzo proszę.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 u kol sniġis li tiġi mid-Danimarka, mill-Polonja, mill Germania. Għalek, għonek u kol jibun sibu soluzzjoni sa fuq il-pagamenti diretti, hemm bżonn li nidispożizzjoni fl-agrikoltura eh, titħol ħafna qalu dwar eh, xjaħsbu dwar dan bispirtu ta' innovazzjoni rridu naslu għal ajnuna diretta ma naħsibx li tittintuża l-għajnuna għal affarijiet oħra. Aħna nista' ngħidu li r-raġuni agrikoli u l-art agrikola għandha valur skont l-għajnuna li tirċivi u jekk nibdaw nitkellmu fuq diskriminazzjoni ma naħsibx li se naslu biex ikonna ugwaljanza mod immedjat dan iġib miegħu u kol ċertu problemi um, ehm, l-lista tal-agrikoltura li forsi jridu jixtru xi art, li forsi rċivu xi għajnuna, jridu jirrikorru għal-self. Għalek, għal ċertu periodu ma nistawx nbidlu l-affarijiet kif l-ħaqa. rridu l ajnuna l-greening jridu nkunu iktar kreattivi bija anki bil-agroalimentari li dejjem kull ma jmur qed jikber u għasetu l qed jikber eh, mhux biss naħsbu fih man ukoll naraw kif nilqaw l-isfida tal-protezzjoni tal-ambjent. Jiena naħseb li flimkien se jirnexxina nsibu soluzzjoni tajbin. Grazzi ħafna. Ja chciałbym zwrócić uwagę na nieporuszany problem polityki spójności Grazzi lil kulħadd, nixtieq nixbilkom l-attenzjoni dwar kwistjoni waħda illi ma tkellimniex dwar il-kwistjoni kollha ta' koeżjoni u tini pilastru pilastru tal-iżvilupp rurali. Għanna politika urbana fiħdan il-koeżjoni fejn aħna nitkellmu dwar il-prioritajiet differenti iżda jiena ma naħsibx illi aħna għat taħsibna dwar kif il-politika ta' koezjoni nistaw nużawa biex l-agrikoltura tifu vantaġġ minna. Imbagħad it-tieni dwar il-kwistjoni tal-interventi ma naħsibx illi nitkellmu biżejjed dwar dawn. Minkejja l-isforzi konsiderevoli ta' Sur Donten fir-rigward tal-swieq ta' ċereali, per eżempju, għaliex dan għandu impatt fuq il-produzzjoni ta' ċanga u l-produzzjoni tal-majjal jidirli illi dinija xi ħaġa li aħna għandna ndaħluha wkoll fil-formula tagħna. Imbagħad it-tielet din l-idea tal-ħolqien ta' strumenti ġodda fiħdan is-CAP. Aħna tkellimna dwar il-krediti ta' investiment, dwar sensiela ta' possibiltajiet oħra, hemm ħafna affarijiet li issa nafuhom sew. Jiġifieri l-libertajiet li jingħataw lil bdiewa fir-rigward tal-aċċess għall kreditu mil banek Jiena naħseb li jisa wasal il-waqt li natu aċċess privileġġat għal kreditu li l-bdiwa. Hija ħasra illi l-budget huwa biss issa id-daqs illi hu iżda nafu li hemm stati membri ġodda illi sieħbu huma wkoll għandhom settur tal-agrikoltura nixtieq nirringrazzjakom tal-kontribuzzjonijiet tagħkom kienu tassew prezzjużi ta' falur kbir Grazzi għall-argumenti kollha li ressaqtu llum, ovvjament hemm id-differenzi, divergenzi u aħna dawn irridu nqisuhom, irridu nippruvaw insibu qbil hekk qed ifittxu l-bdiewa u hekk irridu n-nies fl-Ewropa li aħna nagħmlu. Jiena fiduċjuż illi dan id-dibattitu sen nisquh aktar il-qudiem ir-rwol tal-Parlament ġim saħħaħ ovvjament u r-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali wkoll is-saħħaħ fil-rigward ta' ċertu prorogativi li huma miftuħa lihom skont it-trattat ta' Lisbona. Issa wasanna fit-tmim tal-qaw qabel nala nixtieq nistedinkom għal riċeviment tal cocktail illi jinsab hawnhekk barra il-kamra forsi tieħdu xi tazzambit. Għanna laqa żgħira ta' ħames minuti tal-koordinaturi għal daqstant. Grazzi. Jekk tixtiequ li titilqu intom liberi għanna laqma malaj malart tal-koordinaturi nishtiqulkom l-ikbar suċċess kif inkomplu kif aħna nkomplu dan id-dialogu dan għadu biss l-ewwel pass fi triq twila grazzi tassew.